Okay, if uh, people could settle down, um, I... have... Pwis jek joġobkom hudu postkom. Għalli nibdew bl-agenda. L-ewwel net għandna radazzjoni tal-agenda. Isu għabħala adottata mbagħad għandna l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' 28 ta' jannar, 30 ta' jannar, 3 ta' frar, 12 u 13 ta' frar. 13 ta' frar għal darboħra u 17 ta' frar fis-sena 2014. Il-minuti jekk kif taqsmulkom, jekk ma toġġezzjonawx inqis dawn il-minuti bħala approvati, grazzi sew issa nagħdu għalla vizita tal-President u għanna l-aġġornament l-ewwel qabel kollox ta' trilogi attwali. Dwar l-SRM l-aħħar trilogu seħ fil-25 ta' frar u tim ta' negozjati tal-Parlament esprima d-dizappunt tiegħu bin-nuqqas ta' mandat ta' negozjati tal-Presidenza u l-majnar tal-proċess ta' negozjati dan kien ftit ta' diżappunt għalina li s'aħna ħsibna illi kien hemm mandat flessibbli li ngħata iżda jidher illi dik il-flessibilità ebet fix-xejn matul tmiem il-ġimgħa. Il-kwistjonijiet ġejjin ġew diskussi l-approċċ ġenerali dwar it-teħid ta' teġisjonijiet u l-proċess marbut ma' dan u l-fond uniku ta' riżoluzzjoni b'mod partikolari it-trasferiment possibbli tal-elementi ta' ftejmiet intergovernattivi fil-mekkanizmu uniku ta' riżoluzzjoni u il-kontribuzzjonijiet. Il-kamp ta' applikazzjoni Iskop tal-mekanizmu l-klawzola ta' revizjoni ġew diskussi wkoll trilogu li jmiss ser isir fl-4 ta' Marzu dwar id-direttiva tal-kontijiet tal-pagamenti kien hemm it-tielet dialogu li sar fis-26 ta' Marzu ta', ta Marzu tgħid il-President u kienem eh, xi setturi illi għadhom pendenti trasparenza l kamp ta' applikazzjoni aċċess għal eh, kontijiet bankarji bażiċi u l-switching transkonfinali. Għanna trilogi li huma pjanati għal 13 u l-20 ta' Marzu. Il-negozjati ser jibqgħu għaddejjin blan illi nilħqu f'dejjem ta' kompromess eh, f'din il-leġislatura azzjonijiet għal danni kien hemm it-tieni trilogu li seħnar il-ħamis fi Strasburgu sal progress dwar bosta punti mod partikolari il-passing on tal-overcharges artikolu 12 sa 15 l-interazzjoni bejn il-danni u l-multi punt ġdid illi ddaħħal mill-Parlament u hemm xi dejat mifruxa dwar il-ftejjim għar responsabilità insolidu mal-artiklu 11 Iżda ma stajna ma stajniex insibu eh, ftejim dwar l-izverar l-izvelar tal-evidenza artikolu 6 u lanqas il-deċiżjonijiet nazzjonali artikolu 9. Issa qegħdin nipprovaw nsibu slot ieħor għat-trilogu u qed nistennew illi dan ikun f'nofs Marzu ħalli nsibu ftejjim matul din il-leġislatura. Jusit ħamsa. Ir-rapport ta' Sven Kikold. Għanna zewċ jusit għaddejjin palissa. Wara kuntatti bejn it-tlet istituzzjonijiet, Instab ftejjim bi proċedura bil-miktub ħalli trilogu li waskedat għas 26 ta' frar ma kellu xalfejn isir dan it-trilogu li kien skedat. Hemm elementi dwar it-test tal-abbuż tassu u l-mifid, ir-reġim ta' sanzjonijiet, remunerazzjoni, sibna ftejjim dwar il-linji gwida u l-kamp ta' applikazzjoni tal-persuni li huma koperti mill-politika tal-monerazzjoni ta' Usits L-iktar minħabba l-kwistjonijiet li jfeġġu meta l-managers ta' usage jiddelegaw ċertu kompiti għal eh, partijiet tagħhom. Il-Kumitat serġu konsultat taħt regola 70 dwar it-test bil-mod tas-soltu e kif ikonna il-konfermazzjoni minn koreper li huma jaqblu dwar it-test aħna qegħdin niskedaw dan il-fajl għat-tieni plenarja f'April. Nista' nifhem illi hemm xi diskussjonijiet pendenti imma nittamaw illi insibu tarfum. Kej, għanda xi problema? Le, għadha lanqas biex tinsab hawnhekk. Iva, hawnhekk waslet. L-ewwel net. Għandna rikonsultazzjoni tal-MIFID u mifir issa nixtieq li jkun hemm konsultazzjoni mal-kumitat skont artikolu 70 dwar il-fejm ta' trilogu li ntlaq fl-14 ta' jannar dwar mifid u mifir. Rapporter Markus Weber, il-kumitat ġinformat dwar din il-laqa fis-16 ta' jannar issa il-Kunsill konferma dan bitra fit-19 ta' frari li ser japprova l-pożizzjoni tal-Parlament jekk il-Parlament japprova it-test maqbul. Jekk ir-rapporter jixtieq jintervjeni jiena Na teħdin l-opportunità, Marku, sekk jożbok. Fil-dan, Frau snifi. Grazie ħafna, Sr. President, għan itkellem fil-qosor minn kejjeb dan is-suġġett tal-mifit mifer huwa wieħed mill-elementi l-iktar importanti tal-regolamentazzjoni finanzjera f'dan il periodu tal-leġiżlazzjoni aħna ilna sentejn naħdmu dwar dan u l-Parlament suppost kellu jkun f'pożizzjoni ħafna iktar Eh, kmini, seta jilħaq fil-fat ftijim l konsil ilu ftit konna għanna l-esti, pero kanna problem partikolari, aħna rajna li il-tim ta' negozjar kif ukoll il-ħadima tal-komitat, aħna rajna li kien possibli illi fil-fat aħna Ikonna bizziet informazzjoni sabiex nilqu tajim dwar dan il-pakket. Jina nishtiq nejt li iktar mid-9% ta' negozjati li aħna mal-Kunsil, aħna provajna illi naraw li aħna nil-uf f'tajim mal-Kunsil dwar dak illi aħna diġa deċidejna dwar fl-ewwel qarja hawnhekk. Għal raġuni dan kien suċċess għalina nista' nippreżentaħħulkom għal votazzjoni sa' dan Grazzi. Grazzi tassew, għalek skont regola 70 jiena nixtieq illi aħna nivvutaw dwar it-test tal-mifid u mifir. Kemm tollu jdejkom u turu illi inti intom provaw li dan il-punt jinsab ikun jinsab fuq l-aġenda tal-plenarja favur kontra astensjonijiet tajjeb jepwis dawn it-testijiet ser jiġu nfasla l-plenarja u ser nivvutaw fit-tieni sessjoni ta' April wara li t-test jiġi finar mill-avukati lingwisti tagħna. Li forsi jista' jarġa' jaftaħ kollox mill-ġdid mhux se ngħidlek tgħid il-President. Le. Issa proċedura simili dwar is-CSDR kien hemm ftehim fit-trilogu fit-18 ta' Diċembru li ġim ħabbar fil-laqa ta' 9 ta' Jannar. Unbazza 26 ta' frar kellna litra mill-Koreper. Kej, naddilek il-kelma. Grazie, Signora President, fil-qosor. Jiena nixtieq nirringrazzja li Shadow Skola dan kien dosjer tassew tekniku u trilogi tekniċi, l-assistenti, l-konsulenti kollha li ħaddu sem fihom, jiena tassew grata l-ħin tagħhom għaliex huma pruvaw jiżguraw illi kollox ikun f'postu u pruvajna ndaħlu dak kollu li qbilna dwaru f'Diċembru. L-affert ma kienux faċi dokumenta sew tekniku iżda jatina leġislazzjoni tassu uniku b'saħħitha. Kien hemm 15 il-xkiel li identifikajna jiena issa qed gost illi issa nistgħu nimmiraw it-titoli securities ħalli li sibi kun jista' jipproteġi mingħajr xkiel. L-affarijiet kollha li huwa jeħtieġ din il-leġiżlazzjoni, grazzi President, grazzi tal-kooperazzjoni, għal darbohra skont artikolu 70, ollu idejkom minnu favur. Minnu kontra? Astensjonijiet? Dan għandu isipruħu fuq l-agenda tat-tieni plenarja f'April. Mario, grazzi tassew tal-li stennejt. Sakke aħna temmejna ħidma tagħna. Dan huwa l-aħħar dialogu ta' dan il-mandat tal-Parlament illum hija l-aħħar dera tiegħek qudiem dan il-Kumitat Ekon. U l-aħħar waħda li jiena ser immexxi ħadna gost flimkien. Issa ġalla darba l-Komitat Ekon kien jaqbel mal-ħatra tiegħek aħna nħossuna responsabbli għal politika tal icb taħt il-presidenza tiegħek. Issa dan il-mandat sissa kien l-iktar wieħed diffiċli fl-affarijiet ekonomiċi u monetarji ftit ta' zmini ilu kien hemm min qed jitfa' dubju dwar l-eżistenza tal-EMU jekk hux ser tibqa' fl-għamla li għandha llum. B'xorta ħażina eh, llum ninsabu f'pożizzjoni xi ftit aħjar imma tfadal ħafna x'namlu. Sensazzjoni hija illi ħajkun hemm ħafna interessi fl-azzjonijiet illi inti ser tieħu lil mill-mandat illi jmiss aħna ħdimna sew tajjeb flimkien. imkien fil-Kumitat Ekon mal-Bank Ċentrali Ewropew aħna konna allejati dak li huwa Sixpack u issa allejati fil-kwistjoni tal-Unjoni Bankarja sabiex ikonna rispons sodisfaċenti u li jista' jaħdem fil-ġejjien ismajt kummenti minn xi wħud illi aħna noqogħdu nistaqsuk dwar affarijiet li m'għandhomx jaqsmu mal-politika monetarja iżda minħabba il-leġislazzjoni, il-pista leġislazzjoni li kenna u l-effett illi din kella fuq l-Unjoni Monetarja jiena nemmen il-kol ħassejna illi kien xira li konna skambju ta' femit dwar din il-leġislazzjoni ta' zvolta biex nsejħu lajk. U mux noqdu nistaqsu mistoqsijiet dwar ir-rati tal-interess biss. Fl-istess waqt, inti siħibt ma' banek ċentrali oħra f'din il-politika li tagħti li gwida li ħarsu l-qoddim dan ifisser li fil ġejjini aħna ser inkunu qegħdin nistennew eh, li gwida li ħarsu l-qoddim aktar minn hekk min-naħa ta' dan il-kumitat. Aħna ħadna gost bil-involviment tiegħek hawnhekk u grazzi tal-li tajtna tweġibiet li xi kultant imorru lil mill-kompitu tiegħek imma aħna tajna valur tal-ħidma leġislativa tijak u kol ta' sem tijak fi dialogu monetarju Mario Kjoġbok. Grazie, Signora President, grazie, onorevoli membri. Kif qed inti dan wara aħħar smih tiegħi fekon qabel it-tmiem ta' din il-leġislatura. Jiena nixtieq l-ewwel net inrod ħajr lilek Sharon għal mod ta' kif inti mexxej dan il-kumitat f'dan il-żmien ta' sfida impenjattif. Iva, aħna ħdimna tassew tajjeb flimkien. Nixtieq nirringrazzja lilkom ukoll għall-iskambju li rendew, l-iskambju li rendew li kienu diretti f'dawn l-aħħar sentejn u nofs kienet esperjenza imprezzabbli għalija. F'dawn iż-żminijiet ta' kriżi li wieħed jagħti rendi kont ta' ħidmietu dim assembleja bħal din perspettiva vera Ewropea kien tasiwi għal l-aċċettar pubbliku tal-nazzjonijiet tagħna. Apparti minn hekk, ismih dejjem kienu okkażjoni sabiex niddiskutu l-istat tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja bejn żewġ istituzzjonijiet Ewropej ġenwini u sabiex niddiskutu dwar kif nistgħu nimxu il-qudiem. Jiena ħerqan tassew sabiex inkompli b'dan l-approċ mal-Kumitat Ekon il-ġdid minn Lulju il-qoddim Xtiq naħtaf din l-opportunità ta' dan l-aħħar smieħ sabiex naraw xtib ta' politika monetarja kellu li sibi f'dawn l-aħħar ħames snin u sabiex nirrevedi ta' kelli nkiseb fiż-żona euro matul dawn l-aħħar snin. Nishtiq u koll nati l-evalwazzjoni tagħna tal-isfidi li għana qoddimna. U l-isfidi illi ser ikollu l-Parlament il-ġdid u l-Kummissjoni l-ġdida. Qabel ma nidħol fid-dettall dwar dawn it-tlet setturi, nixtieq infakkarkom illi laqa li jmiss tal-Kunsill ta' Gvernanza tal-ICB ser issir il-ħamis. Fid-dawl tal-perjodu kemm sejjaħ Purda, jiena żgur li intom ser tifmu illi aħna jien mhux ser inkun nista' nagħti risposti dettaljati dwar il-pożizzjoni tal-politika monetarja illum. Dawn l-aħħar ħames snin, il-ICB kompla jieħu il-miżuri meħtieġa sabiex iżżomm l-istabilità tal-prezzijiet fiż-żona euro. Nixtieq nirriferi għall-ewwel smieħ ta' dan il-mandat tal-Parlament illi sar flimkien mal-predeċessur tiegħi f'Settembru 2009. Dak iż-żmien l-ekonomija kienet tissofri il-konsekwenzi tal-kriżi wara l-falliment ta' Lehman Brothers. Aħna konna qegħdin naraw rati ta' inflazzjoni negattivi u f'dan l-ambjent il-perspettiva deret illi kienet eh, f'konformità ma' l-istabilità tal-prezzijiet. L-inflazzjoni kienet projettata li tizdiet sa' livelli rib 2%. Ir-rati tal-interess tal-ECB nżammew fil-livell baxx illi kienu fihom sa mill-ħarifa ta' sena ta' qabel. Kien hemm il-phasing out ukoll ta' xi miżuri mhux standard u dawn ġew ħabbra. madana kollu f'Mejju 2010. Is-swieq tad-dejn sovran ifriżaw f'ħafna mill-istati membri taż-żona euro. Frammentazzjoni finanzjarja ħadet għamla ġdida u mhux tas-soltu bil-kundizzjonijiet finanzjarji u trasmissjoni tal-politika monetarja tagħna illi varjat minn stat membru għal ieħor. Aħna weġibna billi daħħanna il-programm tal-swieq tat titoli ta' securities illi kien iffukat fuq l-akwist tal-bonds tal-gvern. Sakemm l-impatt ekonomiku tal-krizi tad-dejn sovran ġim razzan u kien biss qed jolqot l-ekonomiji vulnerabbli L-irkupru globali għamel pressjonijiet fuq il-prezzijiet tal-enerġija dan żied l-inflazzjoni fiż-żona euro wkoll. Aħna ddeċidejna illi nżidu r-rati tal-interess fil-bidu tal-2011 minħabba riski għal perspettiva tal-inflazzjoni fuq medda medja ta' żmien minħabba l-prezzijiet tal-enerġija u kol minħabba likwidità monetarja mifruxa. Iżda il-kriżi tad dejn sovran baqgħet tizdiet u żona euro daħlet fit-tieni reċessjoni. Il-pressjonijiet ta' inflazzjoni li feġġew qabel marru għallar. Għalhekk aħna naqqasna rati tal-interess u ħadna ċertu passi. Il-stress fid-dejn fis-swieq ta' dejn sovrani komprometta il-kondizjonijiet ta' finanzjar tal-banek ibbażati f'dawk l-istati membri. Biex nwafqu il-krizi fil-kreditu aħna daħanna operazzjonijiet ta' rifinanzjament maturities sa' tliet snin. F'kuntest ta' allotment ta' likwidità sħiħ. Brata fissa. E kif l-esponiment reċiproku tal-banek u sovrani wassal għal krizi fil-fiduċja negattiva l-investituri bdew jibżaw illi il-responsabiltajiet privati pubbliċi illi kienu qed jinħarġu fl-istati membri ma kienux ser jiġu msarfa fil-minuta munita komuni tagħna. Umbat feċ riskju sinifikattiv ta' ridom ridenominazzjoni kif tafu l-integrità ta' zona euro hija prekondizjoni assoluta għalina sabiex nkunu nistgħu niksbu riżultati f'dak li huwa l-mandat preskritt mit-trattat u sabiex niżguraw trasmissjoni li timxi ħaril tal-politika monetarja tagħna. Sabiex nippreservaw din l-integrità, aħna ħabbarna illi konna lesti illi konna it-transazzjonijiet monetarji definittivi. Blan speċifiku illi neħu il-kompensazzjoni għal dak ir-riskju mill-prezzi finanzjarji tal-titoli. Dan l avviz biddel il-flussi kapitali destabilizzanti illi l-bizat ta' ridominazzjoni kienu ħeġġew fir-rebbija tal-2012. Fil-waqt li swieq finanzjarji kienu qabdu it-triq lejn in-normalizzazzjoni għal ftit ta' xhur. Fir-rebbija li l-aħħar tar-rebbija u s-sajf 2013 is-swieq monetarji ta' żona euro mhux kontrarjament għal dak li ġara fi bnadi oħra, saru suġġetti għal xokkijiet esterni. Aħna notajna li kien hemm żieda sostenuta fir-rati mistennija tal-interess. Ma konniex nafu se nagħmlu għaliex kien l kundizzjonijiet makroekonomiċi sottostanti u dan ma kienx konformità mal-intenzjonijiet tal-linji ta' politika tal-Kunsil ta' Gvernanza fl-Ulju tas-sena l-oħra għalhekk aħna ċarajna l-orientazzjoni tal-politika monetarja fejn din timx il-qoddim. Aħna offrejna il-gwida li tħares il-qoddim skont il-perspettiva li qed tevolvi għall-istabilità tal-prezzijiet. Il-miżuri kollha tagħna standard u mhux standard ittieħdu sabiex jaqdu lan primarju tagħna dak illi inżommu l-istabilità tal-prezzijiet u inkisbu rizultati sa minn ġunju 2009 ġifiri mill-bidu ta' din il-leġislatura. Ir-rata medja ta' inflazzjoni fiż-żona euro kienet dik ta' 1.8%. F'ċirkostanzi eċċezzjonali, il-miżuri tagħna kienu eċċezzjonali. Iżda l-impenn tagħna għall għan ewlieni tagħna l għan primarju tagħna ma nbidilx. U l-istrateġija tagħna baqgħet dik illi nebħet illi mexxiet l-azzjonijiet tagħna. L-impenn kredibbli tagħna għal dawn l-elementi jew l-għenin huwa rifless fl-istennijiet ta' inflazzjoni fuq medda medja u twila ta' żmien. Illi huma f'konformità mal-an tal kunsill ta' Gvernanza sabiex iżomm ir-rati ta' inflazzjoni taħt imma qrib 2% fuq medda medja ta' żmien l-aħħar ħames snin mhux biss kienna tfassil ta' politika monetarja effettiva fiż-żona euro meridu nfasslu lil nfusna illi ksibna ħafna fis-settur tal-tfassil ta' politika ekonomika. Erba snin wara li l-ewwel stat membru, l-ewwel stati membru talbu għajnuna finanzjarja, illum aħna nistgħu b'sigurtà ngħidu illi frankajna illi konna l-ar konsegwenzi possibli. Ir-rieda politika tal-atturi kollha involuti kienet b'saħħitha biżejjed sabiex tiddefendi l-integrità taż-żona euro. Ħafna kienu sottovalutaw din ir-rieda. U apparti minn hekk, kontrarjament għall-istampa xejn sabiħa illi uħud qegħdin jippruvaw jatuna f'dawn il-jiem iż-żona euro f'termini ta' fundamentali ekonomiċi u setup istituzzjonali issa tinsab situazzjoni aħjar minn dik illi kienet fija fil-bidu tal-mandat ta' dan il-Parlament. Jider biċċar li qed timxi fid-direzzjoni tajba. Il-tazza hija l-inqas nofsa memlija. Sa ċertu punt dan nistaw natribu għal ranġar tal-linji tal-politika ekonomiċi fuq livell nazzjonali li sbilanċi qegħdin jonqsu. U qegħdin jitpoġġew il-pedamenti għal zieda fil kompetitività u tkabbir akbar. Dan huwa minnu l-iktar għal li jinsabu taħt il-programm illi għamlu sforzi gbar sabiex jisaxħu il-balance sheets pubbliċi jirranġaw is-setturi finanzjarji tagħhom u jirriformaw l-istruttura tal-ekonomiji tagħhom. Lillin mill-linji ta' politika nazzjonali, iż-żona euro kollha kemm saret iktar b'saħħitha, iktar rezistenti. F'dawn iż-żminijiet imwera meta wieħed prova jsib rimedji nazzjonali il-Parlament Ewropew bil-perspettiva Ewropea tiegħu kellu rwol kruċjali sabiex jiżgura soluzzjonijiet Ewropej. Jiena naf li l-approċċ istituzzjonali li kellu jittieħed xi drabi wassal għal skumdita l-iktar fostkom. Iżda, f'termini ġenerali ejja u naraw u narfu xin kiseb l ewwel net, il-six-pack, il-two-pack u l-compact fiskali. Dawn għamlu l-qafas ta' gvernanza għamlu jiflaħ iktar għall-sfidi tal-Unjoni Monetarja. Dan kien pass importanti lejn finanzi pubbliċi fis-sot fiż-żona euro. It-tieni net regolament finanzjarju imtejjeb kif rajna mis di erba u mill-kompromess l-instab dwar il-BRRD. U l-passi bil-mod il-mod sabiex ikonna unjoni bankarja bil-supervizur uniku, mekanizmu ta' rizoluzzjoni unika u għafas armonizzat għal skemi ta' garanziji ta' depoziti nazzjonali. Dawn ser jinaqsu il-riskju illi sabiex kriżi bħal eh, dik li għaddejna minna ma narġawx ngħaddu minna darba oħra. Tilletnet fl-2010 ma kien hemm l-ebda arranġamenti fis-seħħ sabiex nindirizzaw il fatti li l-istati membri qegħdin jitilfu l-aċċess għas-suq. Dan in-nuqqas wassal għal inċertezza kbira fis dwar kif wieħed jista' jimxi l qudiem Bl-ISM u bitupek it-tnejn li huma strument ta' finanzi permanenti u għafas eh, governattiv inħolqu. Dan kien pass kbir il-qoddim. U ser jiżgura li fil-ġejjeni iż-żona euro tkun mamra aħjar ħalli twieġeb għal kriżijiet bħal dawn. Fil-perspettiva storika, ħames snin mu xejn. Finqas minn ħames snin iż-żona euro għamlet pass kbir il-qoddim illi zammitna ma' u din flimkien. U dwar u dan ma nistawx nisquh biżejjed fil-ġimgħat illi ġejjin. Jiena m'għandix dubju li mill-Lulju li ġej meta ħajforma l-Parlament il-ġdid Zgur li ħaj jitkompla ix-xogħol sabiex aħna dejjem nassumu ir wol ta' dan ta' din il-Kamra tal-Parlament li tant importanti e kif kon fl-aħħar perjodu leġislattiv il-problemi li aħna naqoddimna bħalissa tant huma importanti ma nistgħux noqogħdu bil-qiegħda u nistennew aħna naraw x'ħan iġrin u għak min wisa biex ngħidu li aħna kellna suċċess u nixxielna nirbħu noħorġu rebbieħa. Il-ċittadini fiż-żona euro għadhom qegħdin ibatu minħabba illi għaddejjin bil-proċess ta' ġustament li kien inevitabbli wara snin saħ ta' zbilanċ hemm ħafna nies li huma qiegħda u dan mhuwiex aċċettabbli ċittadini qegħdin jiġġudikaw lill-Ewropa minħabba fuq il kapaċità illi twassal iktar opportunitajiet ta' xogħol u tkabbir sostenibbli. U snin li ġejjin ħajkun importanti ħafna sabiex aħna noħol din l-Unjoni Ewropea li hija perfetta u tindirizza dawn l-anijiet u l-bżonnijiet. Aparti minn hekk aħna rridu inżommu mal-impenn li aħna ħadna Fil-passat, l-Istati membri jridu jżommu mal-wedid tagħhom, jirranġaw l-isbilanċi fl-ekonomija tagħhom u jirriformaw ukoll l-istruttura tal-ekonomiji tagħhom. Il-politika fiskali għandha tkun edha taqbel iktar ma' dispożizzjonijiet tal-patta tkabbir u stabilta kif ukoll dispożizzjonijiet tal-kompakt fiskali. Il-konsolidazzjoni fiskali għandha tkun infassa ehm, tal mod li tkun qed tifavorixxi iktar tkabbir ekonomiku u r-riformi strutturali jista' jwassal iktar tkabbir. Dan fil-fatt huwa ta' interess għall istati membri kollha mhux biss għal dawk l-istati membri li kienu qegħdin jibżaw minħabba li kienu ħajt il-flotċa s suq dan jikkonċerna kol l-istituzzjonijiet Ewropej huma jridu jizguraw kol l regoli komuni huma implementati bl-iktar mod koerenti u l-iktar mod uniformi għal kulħadd. Li aħna nżommu mal-impenni tal-passat dan ifisser ukoll li aħna nżommu l-wedit li konna minna mill-kapijiet tal-gvernijiet f'Ġunju tas sena 2012 sabiex aħna intemmu mux xoltana fuq l-Unjoni Bankarja. Dan ifisser ukoll li jkollna trasposizjoni mill-iktar fis ta' direttivi li kienu diġà miftiema u għaddew fil-Liġi Nazzjonali tal-Istati Membri u aħna napplikaw ukoll b'mod strett il-qafas regolatorju. Dan ifisser ukoll li t-tieni pilastru tal-Unjoni Bankarja, ġifiri l-mekkaniżmu ta' rizoluzzjoni wahdini, għandu jkun miftijem għandu jkun approvat qabel ma jintemm dan il-perjodu Issa li jekk aħna nixtiequ noħol Unjoni Ewropea iktar perfetta dan jirrikjedi illi aħna nimlew il-vojt u nagħmlu tajjeb għan nuqqasijiet illi aħna għandna fl-aqda monetarja u ekonomika. Jekk aħna jkollna Unjoni Monetarja u Ekonomika li verament tkun ġenwina u komprensiva, aħna dejjem irridu nżommu r-rapport tal-erba' Presidenti bħala lan fit-tul għalina Dan ma jfissirx li aħna rridu naraw li namlu integrazzjoni kemm jista' jkun din la hija bżonn juża fuq il-livell ekonomiku laqas hija realistika fuq il-livell politiku. Id-dan ifisser anzi li aħna rridu naraw li il programmi ta' tmexxija ekonomika tagħna, l-politika ekonomika tagħna tal-Istati Membri ikunu xilqa sabiex aħna niżguraw li jkun hemm spillovers pożittivi u li dan ikun infurzat ħalli nagħmlu tajjeb għal nuqqasijiet negattivi u l-problemi li ġejjin minn barra li aħna naraw l-sovranità tinqasam bejnietna din hija importanti ħafna f'ċertu qosma politiċi. Din jiena nixtieq ngħidha li hija tama tiegħi kemm għal bank eh, ċentrali kif ukoll ċittadini Ewropej li l-kampanja elettorali li jmissa dan il-Parlament Ewropew ħad tkun opportunità sabiex aħna jkunna dibattitu dwar is-soluzzjonijiet għall-Ewropa fil-ġejjin. Nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni u issa qiegħed nistanna bil-ħirqa li nisma' mistoqsijiet minn ħażakom. Grazzi. Uh, thank you. Uh, we will go straight to the question. Grazzi ħafna nistgħu nibdew immedjatament bil-mistoqsijiet mela nibdew bis-sur Balz. F'sem li pipi, grazzi ħafna, Signor President, grazzi ħafna tal-ispjegazzjoni tiegħek, Sur Draghi, u grazzi ħafna wkoll tal-klim ta' tifħir. Għantu ftit eh, sekondi sakemm isib fil-kanal tal-interpretazzjoni kun jista' jsegwik. Grazzi ħafna, Sur President Draghi, tal-introduzzjoni tiegħek u grazzi ħafna wkoll għat-tifħir li inti tajt lill-Parlament Ewropew għax-xogħol kollu li inti għamilt bħali, minnu bħali mill-Ġermanja, aħna zgur eh, li nafu l-istituzzjoni tagħna mhux dejjem kienet infaħra b'dak il-mod, ġifieri grazzi. Mela, għandi żewġ punti li nixtieq eh, nitkellem dwarhom dak li għandu x'jaqsam l-investiment min-naħa tal-Istati Membri, il-Parlament Ewropew ilu jitkellem fuq il-livell ta' riski f'dak li għandu x'jaqsam l-investiment fuq il-livell tal-istati membri, aħna dejjem konna għedin norbtu l-riskju ma dawn il-possibiltajiet u jina naħseb illi hemm min iżda illi qiegħed jitkellem favur din il-possibilità. Għandna il-Ministru tal-Finanzi tal-Ġermanja li huwa favur din il-tip ta' possibilità. Inti x'taħseb dwar dan? U x'taħseb ukoll anke eh, dwar riżultati tal-istress test li għadhom kemm ħarġu anka x'nija l-perspettiva l-ġejjin. Issa tieni mistoqsija fuq it-Trojka. Il-Bank Ċentrali Ewropew huwa wkoll membru ta' Trojka. U aħna rajna illi f'dawk il-pajjiżi fejn it-Trojka hija attiva iva hemm ħafna miżuri ta' aġġustament illi huma meħtieġa u rikjesti minkejja illi fil-fatt diġà tisiru sforzi minħata tal-istati membri. Aħna qegħdin naraw illi fil-fatt daw il-pajjiżi jagħmlu riformi strutturali suppost kellhom jibbenefikaw ħafna minn dawn ir-riformi wara ftit żmien. Inti x'taħseb x'pożizzjoni tieħu minn naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew dwar dak li qed jingħad. Ringrazzjak. Thank you. Thank you. Grazzi ħafna. Dwar l-ewwel punt ġifiri dwar ir-riski marbut mal-bonds sovrani. Jiena naħseb li rridu aħna namlu distinzjoni baj l-aspetti differenti li għandna bħalissa. L-ewwel punt huwa ir-riskju marbut ma' sovereign bonds fil-dinja tal-regolament tar-regolamenti tal-banek li qegħdin jinbidlu din hija kwistjoni li għandha tkun diskussa mill-Kumitat ta' Bazel u għandha tapplika għal banek kollha fid-dinja kollha. U dan għandu jsir fil-forma ta' regolament globali. Ħaġa oħra, x'inejdu dwar l-evalwazzjoni ta' sovereign bonds fil- revizjoni tal-kwalità tal-assi tagħna. Aħna naħsbu li f'dak il-kontest aħna ħan nsegwu il-formula tas-solt u skont il-regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Issa t-telet aspett huwa kif aħna ħan nittrattaw dawn il-bonds sovrani fil-stress tests u tweġiba tiegħi għal din mistoqsija hija li dawn ħajkunu trattati u meqjusa bħala assi oħrajn bħala kwalunkwe assi ieħor. Ġifi l-parametri tar riskju fil-stress test ħajkunu l-istess. Ġifri għed niprofaw nkunu konservattivi xorta waħda fuq f'dan l-istadju minħabba illi aħna nafu x'nija e, situazzjoni dak li għandu x'jaqsam l-aspett legali. Issa t mistoqsija ta' trojka. Naqbel miegħek perfettament li dawk il-pajjiżi li kienu din Eh, sottoposti għal programmi li fjom kienet attiva trojka ibbenefikaw minn dawn il-programmi aħna nistaw dan nejnuh wara li għaddew ftit snin milli beda ix-xogħol permezz dawn il-programmi ma kienx eh, nista' ngħid biċċa xogħol faċli u nistgħu naraw li il-miżuri ta' riforma kienu daqsxejn diffiċli sabiex nimplementawhom. Iżda jiena naħseb li fil-fatt da kienu miżuri li kellhom bżonn daw l-istati membri u li għad għandhom bżonn minħabba li x-xogħol ma ntemx għal kollox ma tlestix. Jiena mhux ħadd nitkellem issa fuq ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew fit-Trojka fija nifissa, iżda jiena naħseb li l prezenza tal-Bank Ċentrali Ewropew kienet hemmhekk sabiex ittejjeb il-kanali ta' trasmissjoni tal-politika monetarja tagħna l-ewwel qabel kollox dan kien lan tagħna żgur li ħanitkellem iktar dwar dan minħabba li naħseb ħajkun iktar mistoqsijiet dwar dan il-punt. Grazzi ħafna sa għandna lil Elisa Ferreira għal Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi ħanitkellem bl-Ingliż ħalli nagħmel affarijiet ħafna iktar faċli għal kulħadd. Mela, jiena ringrazzjajtek ħafna drabi minħabba li inti kont hemmhekk meta kien mument ta' kriżi. Kenna mument ta' kriżi u kellna bżonn aħna lajnuna tiegħek. Għad-raġuni jiena nixtieq li nitolbok sabiex ma tiqafx taħseb u tipproponi soluzzjonijiet fuq l-iktar elementi li bħalissa huma nieqsa fid-żona euro, iżda ħanifoka biss fuq żewġ mistoqsijiet l għannet jiena nixtieq illi insaqsik dwar il-mekanizmu ta' riżoluzzjoni Ewropew. L-SRM. Aħna konna involuti ħafna fit tfassil tal-Unjoni Bankarja u naħseb li għamilna wkoll kontribuzzjoni importanti għal SSM. Issa qed naraw illi Il-ħin mhuwiex favorina minħabba li għanna negozjar diffiċli ħafna li tistennina mal-Konsil bħala rapporter u bħala membru tat tim ta' negozjar. Aħna nixtiequ illi insaqsu lilek sabiex inti tkun ċar fl-istqarrijiet illi tagħti bħala kontribuzzjonijiet minnaħat tal-Bank Ċentrali Ewropew f'dan il-proċess, inti għandek il-pożizzjoni ġustifikata il Eh, fuq il-livell leġitmu fil-fatt legali illi tagħti din il-pożizzjoni. U għanna fil-fatt għanna bżon dan il-qafas sabiex nkunu nistgħu nilu l-banek. Aħna nafu li dinja eh, deċiżjoni li m'għandix tkun bażata fuq il-politika għal ċertu eh, banek partikolari u għad nitkellmu wkoll fuq il-credit line u għajnuna għal kreditu għal ċertu banek. Issa tin mistoqsija tiegħi hija dwar il-programm li dan ħajkun implementat. Eh, mi mhux ħanoqgħod nieħu ħin sabiex nidiskutu dawn il-kummenti pożittivi, però inti taf li dej pubbliku qiegħed jiżdied u hemm ċerti stati membri li qed joħorġu minn dan il-programm b'xi 30% jew 50% iktar ta' dejjem pubbliku wara l-programm. Aħna nafu illi il-fondi li għandna mhumiex possibbli mhumiex biżejjed sabiex aħna naraw li dan id-dej pubbliku huwa kredibbli, jiena nixtieq insaqsik allura l-programmi għadhom eh, b'saħħithom intom tistgħu tintervjenu jekk ikun hemm bżonn li ma tibta kondizzjonijiet intom ħa timponu fuq il-pajjiż jekk ikolkom eh, tkunu sforzati li tgħinu lill-pajjiżi minn dawn l-attakki spekulattivi. Grazzi. Grazzi ħafna. Iva, jiena naħseb nista' naqbel ma' dak li qed Li huwa importanti ħafna illi aħna nilħu konklużjoni mill-iktar fis possibbli dwar negozjati li bħalissa dejjin fuq l-SRM. Il-punt li jiena ressaqt min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew mill bidunetta din id-diskussjoni għadhom l-istess kif kienu mħabbra ftit żmien ġifiri illi għanna bżon ta' tmexxija illi hija effettiva u li hija xirqa f'sitwazzjoni li tista' nasa sabiex aħna nieħdu deċiżjonijiet f'sitwazzjonijiet diffiċli ħafna. Deċiżjonijiet irridu jittieħdu mill-iktar fis possibbli b'mod maġġel u b'mod effettiv ukoll. Aparti minn hekk aħna rridu nifirdu l-evalwazzjoni li qed issir min-naħa tas-supervisur ġifieri l-SSM u l-ECB u il-deċizjoni fuq il-rizoluzzjoni ġifiri l-SRM. Jiena naħseb il l-SSM ħajjena sabiex niddeċidu jekk bank għandux jitpoġġa f'sitwazzjoni fejn jingħata lajnuna jew nkella il-bank ma jistax ikompli jaħdem waħdu iżda jkollu l bżon lajnuna finanzjarja u mbagħad naraw Esattament, kif ħan attivaw il mekanizmu ta' rizoluzzjoni u dak kollu li għandu xaqsam ma' rizoluzzjoni ħajkun deċis wara li t-tiħet id-deċizjoni mill-SSM. Ġifiri mux tajjeb li ħana nħaltu żewġ affarijiet flimkien l-ewwel sir l evaluazzjoni u mbagħad tiħet id-deċiżjoni. Jiena naħseb li fil-fatt intqal li kien ta' benefiċċju illi aħna nkunu eh, attivi wkoll fl-SSM zaħna aħna nkunu hemmhekk bħala osservaturi. Issa, il-perjodu ta' 10 snin li huwa mbassar li ħajkun il-bidu ta' żmien illi ħajintuża qabel ma jikun impost il-common backstop ħalli aħna innaqsu il-riskju aħna ħsibna li dan kien perjodu daqsxejn twil iż Aħna fil-faċ taqna li naġlu kemm jista' jkun il-proċedura iżda dan ma jfissirx il-banek ħajintalbu illi huma jħallsu ħafna iktar malajr iżda għalmenu aħna jkonna il-common backstop illi jkun stabbilit wara periodu ta' ħames snin. U naturalment dan irid ikun implementat b'mod eh, kostanti ħafna issa. Aħna nafu illi dan jista' jieħu forma differenti, pereżempju il-mod ta' kif aħna nistgħu nimplementaw garanziji konġunti bejn gvernijiet differenti u nkella mod kif nistgħu nimplementaw l-għajnuna permezz tal-SRM. Jien naħseb li dawn huma l-elementi ewlenin għall-SRM jien mhux qed ngħid li l-SSM huwiex ħajkun kredibbli jekk dan ma jkunx qiegħed jaħdem sew sakemm eh, ma jkollna l-SRM. Iżda jekk l-SRM ma jkunx qed jaħdem sew żgur li mhux korrenza fil-responsabiltajiet minħabba li konna l-SSM li ħatiħu deċizjoni. Umbat, xorta bada jkollok l-autoritajt nazzjonali li ħajdeċid eżattament kif sessir il-rizoluzzjoni u s-soluzzjoni, ġifiri ħajkun għand xejn ta' zbilanċ fil-responsabiltajiet u tqassim tagħhom. Issa fuq il-programm tal-enti aħna nafu li dan huwa programm li għalest, lest sabiex nibdew naħdmu bih jekk ikoll bżonn U dan ifisser illi jekk il-kondizjonijiet illi fil-fatt ikunu hemmhekk għal sabiex aħna nibdew naħmu b'dan il-programm tal-MT, jiena naħseb Illi dan ħajkun bażi tal-fatt li l-istati membri kollhom program, program skont ċertu kondizzjonijiet u naturalment jiena jkolli ngħid illi ma nistax nara li kien hemm xi bidla fil-kondizzjonijiet li kikun imponu aħna. Le dan huwa programm separat l tiwa eh, lest. Lest sabiex jintuża kif kien infassal oriġinarjament. jekk tieħu ħafna ħin anka fil-mistoqsija sabiex staqsi mistoqsija jkun diffiċli sabiex il-kollega Sur Mario jkun jista' jweċab din il-mistoqsija. Mela, issa Sur Schmidt, Iva, jina din hija l-ewwel tarba illi nixtieq nista' nsaqsik mistoqsija Jina fuq il-livell personal nixtieq ngħid illi verament napprezza xol xogħol tiegħek u vera nammirak verament naħseb illi jixaqlek ħafna tifħir minħabba l motta kif meċċejt il-xogħol minħabba tal-Bank Ċentrali Ewropew vera kien impressjonanti. Naħseb il-kollegi jaqblu miegħi, issa nixtieq insaqsik mistoqsija. Fuq eh, il ukrajna jiena nixtieq uh, Insaqsi kif il-politika li palissa tkun implementata ħata affetwa l ta' kif intom qed l-politika ekonomika. Issa għandi mistoqsija fuq it-trasparenza. Intom fil-fatt ettu et intiet li trasparenza u responsabilta tista tittejjeb. Inti ħatamel minn kollox ħalli l-minuti ikunu ippubblikati fil-ħames snin li ġejjin, Sir President. it mistoqsija minn ħatijajja dwar Ewropa mifruda. Kif taf jiena ġej minn pajjiż barra mid-żona euro dejjem kont favur il-żona euro u jiena xtaqt li pajjiżi kollu l-euro. Iżda inti qed titkellem fuq unjoni perfetta. Allura inti ma taħsibx li din ħatwassal għal Unjoni Ewropea mifruda minħabba illi aħna eh, ħankun din niffukaw ħafna iktar fuq il-politika taż-żona euro jiena wis nibża li dan ħajfridna iktar dan ix-xogħol li ħajsir favur iż-żona euro. Grazzi. Grazzi. Iva, l-għonet n-ingrazzak ħafna tal-komplimenti. Mux soltu, nirċifi kompliment, allura vera nos dak li għettint. Grazzi għal darbohra. Jien ma fimċ il-punt tal-Ukrajna, inti xtaqt illi jena nikkommenta fuq dak li tiġi fl-Ukrajna, sewa? Tajjeb, jena naħseb illi l-istantik tweġiba li hija pjuttost komplessa, mhux daqshekk faċli. Kikun wieġbek fuq żewġ livelli. L-ewwel nett nitkellem fuq livell huwa tekniku ħafna, livell ekonomiku. Iżda ristret naturalment, perspettiva ekonomika pjuttost ristretta u minn dik il-perspettiva jiena kieku Nejt li jekk inħarsu lej rabtiet finanzjarji ma' zona euro naraw li dawn ma tantx huma daqshekk importanti. L-Ukrajna hija biss tagħmel tajjeb għal wieħed fil-mija mill-esportazzjoni li ġejja mill-żona euro iktar mill Ma tantx kien hemm laqas eh, rabtiet fuq il-livell bankarju mal-Ukrajna. Jiġifieri nistgħu naraw l-impatt ekonomiku minn din il-perspettiva ristretta ekonomika fuq żona euro jkolli ngħid illi mhux jinħas daqshekk ħajkun limitat ħafna. Iżda, Aparti minn hekk, forsi nistgħu nqablu dak li qed jiġi fl-Ukrajna ma' dak li ġara mhux ħafna ilu ġifier l spillovers minn deċiżjonijiet li kienu qed jittieħdu minn ġurisdizzjoni oħrajn u aħna rajna li l-impatt li dawn id-deċiżjonijiet kellhom fuq żona euro ma tantx kien mifrux, kien pittos limitat, iżda id-dimensjoni ġeopolitika ta' din is-sitwazzjoni li qed naraw li qed tiġri bħalissa hija differenti ħafna minn dak li aħna rajna fl-aħħar avvenimenti fejn kien hemm spillovers ta' deċiżjonijiet li ttieħdu minn swieq emerġenti jew minn pajjiżi oħrajn. Fid-dimensjoni ġeopolitika jkolli ngħid illi aħna nistgħu naraw illi dawn ikunu avvenimenti li jistgħu jaffetwaw ħafna iktar mir-rabtiet li aħna għandna bħalissa minn numri li li edha tatina l-istatistika, numri li għadni kem semmejt ftitilu. Ġifirina naħseb illi situazzjoni dejjem n-osservawa u naraw xed jiġri b'interess kbir naturalment u mbagħad aħna rridu nsommu f'moħħna illi mhux biss qed eh, nieħdu ħsieb aħna il- deċiżjonijiet li rridu jittieħdu fil-kuntest tal-qasam ekonomiku. Issa deċiżjonijiet oħrajn jistgħu jaffettwaw l-ekonomija wkoll. Issa fuq trasparenza u l-minuti. Iva, inti sa sejtni tal-mistoqsija waħna ilu bdejna nresqu diskussjoni fuq il-pubblikazzjoni tal-minuti nadresa dim il-bord waħna rajna illi kena l-ewwel diskussjoni ta' introduzzjoni dwar dan is-suġġett ta' iktar diskussjonijiet u kif qed qabel kif ħafna drabi qed din hija diskussjoni pittost komplessa waħna rridu naraw illi nkunu trasparenti nagħtu bżiet informazzjoni fl-istess ħin irridu nħarsu l-indipendenza tal eh, konsil ta' Tmexxija u tal-membri illi huma membri ta' dan il bord nista' ngħidilkom iżda xorta waħda illi dan ix-xaħajiet l fil qabel ħames snin oħra u naħseb illi mbagħad inkun nistgħu nippublikaw naħseb li nista' ngħidilkom li dan ħajġi biċ-ċert. Issa, kwestjoni oħra illi l-kol kemm aħna nafu biha. Dawn l-inizjattivi dwar l-Unjoni Bankarja jgħat jifret iktar e, l-Unjoni Ewropea. Dik kienet e, l-sosja s-sejt intina nasab illi dawn huma l-passi naturali li l-Unjoni Monetarja trid tieħu sabiex tħares lilha nifisha. L-Unjoni Monetarja tagħna kien pass il qudiem iżda mhijiex e, għaqda li palissa Nistgħu ngħidu li x-xogħol l-istejnieh għat fadlinna ċertu affarijiet li aħna rridu nagħmlu qabel ma nistgħu ngħidu illi għandna unjoni b'saħħitha għanna l-Unjoni Bankarja, dan huwa qed mill-ewwel passi li aħna rridu nieħdu sabiex nlestu l-Unjoni Monetarja u l-Unjoni Bankarja fija nifissa kienet ippreżentata bħala struttura pjuttost miftuħa ġifieri l-pajjiżi kollha li jixtiequ li jkunu membri ta' dan jistgħu jagħmlu hekk u aħna il-ħin kollu qegħdin natu namlu skampju ta' informazzjoni bej l-SSM u u anka ma dawk il-pajjiżi li għadhom mhumiex membri ta' dan il-mekkanizmu, però din hija sistema li miftuħa l kulħadd mhix esklusiva. Grazzi. Please try to jekk jaġobkom il-limitaw daqsxejn il-numru ta' mistoqsijiet li staqsu xinkella ma nlaħqux dar kapping jekk jaġbok. Grazzi President Surġagi fl-2012 inti qed illi tista' tagħmel dak kollu li kun hemm bżonn f'daqqa waħda għamluk eh, sirt qisek il-James Bond tad-dinja monetarja inti fuq kollox għandek license to print, ġifiri irna xilek t-kalma ftit is sbiq finanzjari, man bat il- Orti Kostituzzjonali Ġermaniża qalu illi dak li konta tagħmel inti huwa illegali u kompatibbli mal-liġi Ġermaniża u l-qorti għandha biss ġurisdizzjoni li taġixxi fuq il-liġi domestika Ġermaniża referiti kwistjoni dim il-Qorti ta' Ġustizzja fil-Lussemburgu. il-dawk li kienu għadin jilmentaw kienu meċxija Mr. Gra Wilder, il-kap tal-Bundestag u koll membru tal-partit tas Sur Ferrer. U issa wasal biex tiġi il-kontesta tal-partiċipazzjoni tal-Bundestag Flanti u għalek Sur Draghi dina il-license to print li għandek inti fil-fat edha tinkisser u mandekx fil-verità dritt li tagħmel dak kollu li kunem li kun hemm bżonn? Whole party, not me. <laughs> it's um, uh, as um, um in our in our fl-opinjoni tagħna l-OMT taqa' direttament f'taħt il-mandat tagħna hija legali mill-bidu sal-aħħar u li sibija suġġett tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dak illi tagħmel u ma tagħmilx il-Bundesbank jekk tkun taf saqsi lilhom naħseb jiena kjaħjar imma żon f'moħħok illi il-fatt illi ir-riskju irid jinqasam dana kien għal kulħadd kemm jekk jeħdu x'semm u kemm jekk le. Grazzi. I think the answer is it's naħseb it-tweġiba illi u jekk wieħed ikollu pistola mhux bil-forsi fisser il ħaj jispara issa żvenki gol tal-ħodur. President, għandi mistoqsija dwar l-aspettattivi tal-inflazzjoni li għadna naraw attualment fis-swieq niftakar jien inti u anki il-predeċessuri tiegħek gburin bil-fatt li minkejja il-problemi li kien hemm l-inflazzjoni fuq tul ta' żmien kienet ankratta tajjeb taħt 2%. Issa s-swieq qegħdin ikunu volatili għaliex ħajkun hemm dana l-inflazzjoni ta' fuq 10 snin bejn 1.5 u 1.7. Imma ċertament mhumiex viċini t-tnejn 2% għalhekk jekk jogħġbok tista' tgħid li fl-opinjoni tiegħek x'inhu ma' konsekwenzi għal miri tal-inflazzjoni tal-ECB jew għal politika monetarji, jiġifieri jekk jogħġbok għajdilna daqsxejn spjegana x'inhu ma' konsegwenzi ta' dawn il-fatti li inti forsi issa m'għandekx biex tkun gburi daqskemm kellek qabel biex tilħaq il-miri tiegħek. Grazzi. Mela, dwar jekk għandix nkunu kburin jew le, nasab illi m'għandniex nkunu kburin b'kisbiet li huma r-riżultat ta' sforzi kollettivi ta' miljuni. Imma li nista' ngħid huwa li jekk inħarsu lura Nasab jistaw ikolna ċertu sodisfazzjon meta naraw x'għamilna f'dawn l-aħħar 15-il sena u li sibi irnexxiela fil-fatt tasal il riżultati anke meta tqabbilha ma' banek ċentrali oħra madwar id-dinja anki xamlu daw minn qabel saħansitra ma kienet wafqet li sibi naħseb li għandu iva e, biex inkunu sodisfatti imma ċertament forsi mhux ngħidu gburin laqas fuq l-aspettativi tal-inflazzjoni aħna xorna għadna nqisu l-aspettativi tal-inflazzjoni fuq il-terminu medju u il-terminu aktar imbijat krati fit-2% u da xivisser. Bħalissa għanna livell ta' inflazzjoni li hija ħafna iktar baxxa minn 2%, hija baxxa ħafna fil-fatt, u dan ħajkun għal perjodu imtawwal ta' żmien mhux għal perjodu qasir għaliex l-ewwel net aħna nafu Jekk dumu fil-livell attwali, iktar ħajkun hemm riskju illi qatt ma ħajerġgħu jitilgħu għal 2%. Fi żmien raġonevoli ġifieri iktar ħajkun hemm il-periklu li dawn l-aspettattivi ma jibqgħux ankrati u dinha mhix ħaġa li nixtiequha. It-tieni jekk aħna ngħidu illi l-inflazzjoni xi darba ħatitla lejn 2% anki jekk wara żmien relattivament twil, aħna irridu naraw u nkunu nafu għaliex dan jsir x'ħal jkunu dawk il-fatturi li ħajwaslu biex l-inflazzjoni terġa' titla għal 2%. Hawnhekk aħna rridu allura nistudjaw daqsxejn x'inhuma ċinu eh, dak li jikkawza dawn ir-rati baxxi ta' inflazzjoni l ewwel nett hemm element globali kbir ta' prezzijiet baxxi tal-enerġija ma nafx issa imma prezzijiet baxxi tal-enerġija u tal-ikel u jekk tqabbel ir-rata ta' inflazzjoni tagħna ma dak li għandek pereżempju fl-Istati Uniti tara li fl-Istati Uniti ir-rata tagħhom mhix daqshekk iktar għolja volja li l-kupru tagħhom huwa ħafna avvanzat minn dak tagħna. Meta naraw x'kienet ir-rata ta' inflazzjoni wara kriżi fl-Asja fit-tmiem id-disajnijiet u kriżi tal-Liman fl-2009 naraw li qegħdin poko fl-istess livell, ġifieri maħniex qegħdin nimxu hawnhekk bla preċedenti. Hemm fattur ieħor però li rridu aħna nżommu f'moħħna ma tinti trelimina l-element tal-enerġija u tal-ikel u tiffoka fuq l-inflazzjoni il-qalba tagħha tara li ħafna mill l-affarijiet dak li waslu li l-inflazzjoni tinżel kienet minħabba l-aġġustament li saru għal l-erba pajjiżi li qegħdin taħt programm. U l-inflazzjoni f'dawk l-erba pajjiżi. Ġu dan aħna narawh parzjalment bħala riżultat ta' aġġustament ta' prezzijiet b'mod relattiv. U jekk dan huwa minnu, allura aħna nafu li dan huwa fattur once for all, ġifieri dan jkun hemm aġġustament ta' prezzijiet darba u mbagħad eventwalment l-inflazzjoni tibda tila reġgħet. Iżda, aħna hawnhekk qed nipprova nidħol daqsxejn fid-dettalji tal-analiżi tagħna sewwa, jridu naraw ukoll l-aspett ieħor tas-sitwazzjoni mhix biss kwistjoni ta' provvista manki ta' domanda u il-qat jek dana jibqa għoli il-domanda tibqa baxxa għal żmien li ġej. Għalek id nħarsu lejda l-aspettu kollu naraw illi jek il-qat jinqas u jkunem zida fl-irkupru anki lejn is-settur domestiku dan huwa fattur importanti ħafna. Ippermetti li nżid ħaġa ma dak li għat dwar l-inflazzjoni. Aħna nista' nkompli jew tista' tkompli tajt is President. Mela. Dana l-aġġustament ta' prezzajiet relattiv isir b'mod partikolari f'dawk is-setturi esposti għal kompetizzjoni internazzjonali ġifieri setturi ta' esportazzjoni. U li jiġriju li l-bqija tal-ekonomija allura trid taġġusta ruħha wkoll għaliex inkella ikollok inflazzjoni baxxa u salarji iktar għoljin fis-settur protett. U meta jkollok sitwazzjoni bħal din iktar maddum iktar ikun diffiċli jkun hemm aġġustament ġenerali fuq l-ekonomija. U għalhekk inti li ikollok aġġustament, għalhekk dejjem aħna ninsistu fuq il-riformi strutturali għax dan huma l-setturi fejn il- Riformi strutturali ħajkollhom l-akbar rwol iktar importanti dawk is-setturi illi huma imħarsa mill-kompetizzjoni. Grazzi. Grazzi. Mela. Ħanara daqsxejn din il-lista tal-kellima għandna di issa għas Sinjura Marisa Mekkajes kwe Grazzi ħafna, President. Grazzi, Sur Draghi. Talit insabmana. tinsab mana. Għandi mistoqsija illi s-sada ma tqajmet minn ħadd mill-kollegi. U din tirrigwardja il-problema ta' il-likwidità eċċessiva. Nafu li din hija problema u illi miex sempliciment kwistjoni ta' tnaqqis ta' rati ta' maxxek aħna tassew irridu nindirizzaw di problema riċentement smajna wkoll fl-aħbarijiet dwar miżuri potenzjali mill-Bank Ċentrali fil-futur. U waħda mill-idejat li tresqet kienet illi jista' jkun hemm kondizzjonalità ġifieri bażikament il-banek jridu jkunu f'konformità ma' kondizzjonijiet li jitwafqu sabiex naċċertaw li jkunu jistgħu lill ekonomija reali. Rridu xtieq nkun naf jekk din xi vera miżura li intom ikkonsidrajtu jekk xi ħaġa li tista' inti tappoġġa. Jidispeċini biss li ilna kellhom jaddu sitt snin minn minn dubdu il-kriżi sabiex nirrikonoxxu tassew il-problema x'inhi u jidispeċini wkoll li dana qed isseħħ sitt snin allura wara l-krizi maħjar tart mill-li qatt. U jekk innu minnu dak li qed ngħid allura xinu ma l-kondizzjonijiet għal din il-kondizzjonalità ħajkun hemm kreditu per pereżempju li jingħata l-SMEs, x'ista jsir sabiex intejbu l-ekonomija u niġġieldu din ir-riċessjoni. Thank you. Uh... Grazzi. Naqbel miegħek illi aħna rridu nippruvaw nsibu mezz kif il-bidlis fil-politika monetarja tagħna u rati tal-imax jiratu b'xi mod fl-ekonomija reali. Aħna rajna progress konsiderevoli minn Lulju 2012 meta James Bond għal dak li qal sa issa. Milla ta' fondi il-frammentazzjoni tal-banek għaddit issa spiċċat jekk inħarsu l-bażi ta' depositi għal-banek għaddin fl-istess livell issa għal dak li konna fl-2007 il-frammentazzjoni tal-fondi tal-banek bis-sorsi ta' depozitu issa għaddit. Rejna titjib qawwi fil-swieq ta' titli ta' titoli u fir-rigward però dak għaddi xaqsa mas-self l bxew iktar bil-mod. Issa għadin naraw daqxejn progress fl-axħar, għadin naraw l infissu ta' kreditu għadhom eh, kajmani imma għadin dejjem jonqsu bil-rati iktar baxxi għadin naraw progress ukoll fuq fronti oħrajn. Il-punt kruċjali minkejja li l-affajt għadhom mixjin bil-mod huwa illi Jekk aħna naraw li l-affarijiet jeġu' qumu saqajhom min-naħa tas-self, mill-lat tal-provvista il-banek il-perċezzjoni tar riskju tagħhom tittonqos. Safrattan dawk il-pajjiżi fejn kien hemm l-ikbar kriżi ta' kreditu kienu wkoll l-iktar pajjiżi li kellhom riċessjoni, jiġifieri is-self beda jsir ħafna iktar perikolus milli kien qabel taħt kundizzjonijiet normali. Dak allura huwa wieħed mill-fatturi ewlenin mill-aspett ta' provvista ta' forniment. U meta għandek id-domanda biex il-kreditu jerġa' jqum fuq saqaħ irid ikollok SMEs li jitolbu il-kreditu u ma jitolbu il-kreditu jekk ikollhom klijenti li jistgħu jbijawlhom prodotti tagħhom. Fuħat mill-istħarriċ li għamżi kummissjoni xi 8-9 xurilu l-SMEs intalbu jgħidu x'inhija kawża l-għanija għad-diffikultà illi qed jiffaċċjaw huma fil-negozju tagħhom. U qalu l net aħna m'għandniex klijenti. U t-tieni net m'għandniex kreditu. Dawn huma żewġ affarijiet illi qalu l-kreditu kien it-tieni ħaġa li semmew mill-aspett tal-banek tista' tara li huwa diffiċli li bank isellef fil kumpanija illi m'għandix klijenti Issa fortunatament l-affarijiet qegħdin imorru għall-aħjar. Qegħdin naraw <clears throat> sinjali mill-istħarriċ u anki sa ċertu punt anki mid-dejta illi qed jindikaw li l-affarijiet qegħdin imorru daqsxejn żgħira għall-aħjar. Inti semmejt il-possibilta li kunem rabta tal-banek minna ħada li sibi self l-ekonomija reali, dina l-iskema tal-funding for lending, kif semmejt u kol ġurisdizzjoni toħrajn. Mela din huwa bla dubju wieħed minn dawk l-istrumenti illi għanna aħna fl-artillerija tagħna biex ngħidlek fil-katalogu tagħna. U għadna nirriflettu fuq dan l-istrument. U naħsbu dwaru, grazzi got a car with lots of weapons. Għandu karozza kollha armi, tajt il sinja President, issa. Għalli FD San Poterho, bil-Finlandis. Kiitos herra Draghi, että vielä kert. Grazie, su Draghi. Grazie tal-insab fostna l-dal-bohra. Jena nishtiq inkompli ma l-istess suġġett ta' żewġ kelima ta' qabli ma' forsi minn perspettiva differenti kif qed inti fid-diskors tiegħek il-kompeti li tal-ECB kienu li jżommu l-istabilità ta' prezzijiet li sa ċertu punt irnexxiet u kien hemm inqal irnexxiet iżejjed ukoll. Pereżempju jiena mill-Finlandja meta mqabla ma' l-Iżvezja għandna sitwazzjoni partikolari ferm aħna. Ħafna jaħsbu li l-kompetittività Finlandiża zbati minħabba l-euro b'saħħitha meta mqabla anke mal-Iżvezja pereżempju. Ovvjament il-kwistjoni mhix biss ta' bejn żewġ pajjiżi nordiċi imma iż-żona euro kollha kemm hi iż-żona Ewropea kollha kemm hi dawk il-pajjiżi li mhumiex daqshekk kompetittivi fuq livell globali. Hemm ħafna li jilmentaw li l-euro hija b'saħħitha wis u nixtieq inkompli ma' dak il-laqalu l-ħodor. Jina u koll naqbel maħħom imħazba, xie sejġri fi kassilli il-valur tal-euro jonqos u xinu ma l-ostakli illi għetu wafqu l-euro mill tinżel u għalfej ma taħdmux iżjed biex tassew nil-ħuqdin il-mira ta' 2% ta' inflazzjoni. Grazzi. Ir-rata tal-kambju mijiex fil-fatt il-mira tagħna tal-politika tagħna, aħna l-mira tagħna hija l-istabilità tal-prezzijiet. U dak kull mandat li aħna qegħdin li fil-qafas tiegħu qegħdin nippruvaw nilħu dawn il-miri. Ir-rata tal-kambju però hija importanti li għannat minħabba propju għal stabilità tal-prezzijiet għax ma aħna Stabilità ta' prezzijiet iridu ngħidu. Stabilità ta' prezzijiet miż żewġ direzzjonijiet jekk hux qegħdin il-bot fil 2% u kellha viċin ta' 2% ma mhux kważi għadna ma lħaqniex ikollna problema ta' stabilità ta' prezzijiet għalhekk importanti għall-istabilità ta' prezzijiet u għad kabbir. Bla dubju din hija parti integrali mill-evalwazzjoni tagħna fil- deċiżjoni tagħna dwar il-politika monetarja u il-prospettivi tal-prezzijiet fil-żmien mezza. Ħankompli bil-Finlandiż. Iżda hemm ostakli fil-fatt illi qegħdin niwafquna milli nippruvaw nilħu din il-mira ta' 2% mill-brata aktar maġla. Il-politika monetarja tagħna attwalment hija waħda kumulattiva u ila hekk għal ħafna żmien fl-diskors tiegħi ta' introduzzjoni qed tibdew l-aħħar sentej u nofs aħna ħadna ħafna azzjonijiet fil-politika monetarja li kollha jaħduna fl-istess direzzjoni li tagħmel politika monetarja li tkun tista eh, tirreaġixxi aktar malajra l iżviluppi ekonomiċi. E, inflazzjoni bħalissa qiegħda taħt 2% u spjegajt għalfejn u spjegajt ukoll għalfejn aħna naħsbu e, li eventwalment din aħħa titla u tilħaq l-aspettattivi illi għalissa għadhom hemm ankrati ma' 2% mija żmien mezzan u żmien e, twil. For the EPP, uh, Pablo Zalba. E, Pablo Kjoġbok. Grazzi. Grazzi, President. Jekk l-inflazzjoni illum kienet ta' 3% kieku, il-kreditu u l-kreditu jkun tajjeb ma dubju li inti tkun qiegħed hawnhekk tintlaqa b'applaws Is-sitwazzjoni però mixek, anzi hija bil-kontra it-kabbir huwa dajjef, il-kredit huwa baxx u l-inflazzjoni skont l-MF ħadd tkun jew ħat inżamm ħat ibqa' ta' fil-mija sal-2018. Għalhekk għandi tliet mistoqsijiet. Inti taħseb li din il-previżjoni tal-IMF hija minna u taħseb allura li inti m'intix tkun qed tweddaq il-mandat tiegħek It-tieni mistoqsija, x'iktar elementi negattivi ħajkun hemm bżonn jew għal inqas elementi mhux pożittivi ħajkun bżonn jittieħdu sabiex il kunsil ta' li sibi kunu konfinti sabiex ikunu jistaw jaġixxu jew li hemm bżonn li jaġixxu tlet mistoqsija. X'element negattiv jew x'element mhux pożittiv minn l-aspett ekonomiku ħajkun hemm bżonn ġifier pereżempju naqisa kreditu inflazzjoni baċċa u e, l-tkabbir fraġli sabiex il-Konsil tal-ICB jkun konvint li hemm bżonn jittieħdu miżuri mhux konvenzjonali sabiex ikunu jistaw jintlaħqu l-miri tal-ICB. U t-tilet mistoqsija. Għanna li hemm bżonn hemm di kwistjoni tal- xiri ta' securities tal- tal-bonds. X'taħseb inti, Sur President, hemm bżonn nagħmlu żjed minn hekk, grazzi. Il Inti qed tgħid li ma nistgħux nitkellmu dwar din il-politika fi żmien qabel elezzjonijiet. U allura dawn l-affarijiet l-element ewlieni huwa l-inħarsu lej daw l-istrumenti bħala toġibi ta' kontingenzi differenti ġifiri fi klim ieħor. Dana mhux il-każ li l-istrumenti jistgħu jintużaw daqqa wieħed u daqqa ieħor le daw qegħdin hemmhekk għal każijiet speċifiċi kontingenzi partikolari fis-sitwazzjoni fis situazzjoni ekonomika jew humanitarja imma f'din il-fażi li ninsabu fija issa ma nistax nidħol fiktar speċifiċitajiet nirrid inżomm il-kummenti tiegħi ġenerali. Għax inkella dana ħa ikolli xaqsa ma dak il ħa ikonna fil-laqa tagħna nhar il-ħamis u fuq l-inflazzjoni ta' l-IMF illi għattajt li l-1.5% ta' inflazzjoni ħatibqa' manna sal-2018 taħseb li għamilna din? L-istaff tal-ICB ħajkun qiegħed jippubblika l-proġezzjonijiet tiegħu propju fil bażi tal-laqgħa tagħna nhar il-ħamis. U din tkun l-ewwel darba illi l-istaff tal-ICB ħajkun qiegħed jippubblika proġezzjonijiet sa l-2016. U għalhekk inkun nista' iwieġeb dik il-mistoqsija il ħamis. Grazzi. Thank you. Thank you. Uh, thank you very much. Uh, you... Iva, jintom jista' jkun il-qegħdin fil-perda maħna le. Irata Baxa ta' inflazzjoni fil-fatt qed tieħu priorità issa għalli pipi is-Sur Ferber. Sab Deutsch. Grazzi ħafna sasik bil-ġermani, Sur President. insomma mhux ħanqod meta fuq riżultati tal-futbol klassik li għadda ma insomma. Jiena naħseb illi wara dak li qal Epping. Hanover żgur ma kienx ħajirbħu jgħid il-kellim. Aħna nistgħu naraw illi il-livell naqas ukoll anke minn wara il-perjodu tal-krisi finanzjarja għal din raġuni jiena nixtieq eh, ninsaqsik il-mistoqsija. Il-Bank Ċentrali Ewropew allura kif beħsibu jara li jiżviluppa aktar il-bilanċ għabbażi tal- portfolio tal-Bank Ċentrali Ewropew jew inkella intom il-ħaqtu l-livell li tistaw iżomm toqgħodu kif intom iżom l-status quo. Jena nishtiq insaqsik mistoqsi oħra fuq il-kontroll tal-banek intom l-esti sabiex eh, tħejju ruħkom mal stress tests mod intensivjat nisma li ċertu banek skont l-evalwazzjoni ta' fl-evalwazzjoni ta'kom ħajkunu evalwati skont il-bilanċ li jintom stabilixxejtu, intom ma taħsbux li għawek u rizultat differenti jekk fil-fatt aħna e, ikonna banek li jkunu evalwati e, skont il-perspettivi tal-bilanċ li ħajkollhom għal-ġejjini u oħrajn skont bilanċ li fil-fatt kien diġà stabiliti ilu. Grazzi. On, on the second question, uh, all banks are going to Mela, Il-banek kollha fuq tini mistoqsija tiegħek ħankunu qegħdin indirizzawhom bl-istess mod ħajkun hemm revizjoni tal kwalta tal-assi li ħadd bażikament ħatina stampa ġenerala ta' kwalità tal-balance sheets tal-banek kollha bl-istess mod. Ġifieri dan Ili najdu jena sam il-bidunet Dina ir-reviżjoni ta' gwerta tal-assja tkun utli biss jekk tkun trasparenti. U biss jekk tkun rigoruża. Għaliex l-iskop tagħha din huwa illi jingħata tingħata rappresentazzjoni kredibbli tal-balance sheets ta' sistema bankarja tagħna fiż-żona euro. U bekk is-settur privat isiba konvenjenti illi jinvesti fis-settur bankarju, settur privat, eh, ovvjament mhux se jinvesti f'affarijiet li ma jafx x'inhuma, ma jafx sarfu għalhekk din ar riviżjoni tal-kwalità tal-assija tant importanti imma iħad tkun effettiva biss jekk tkun trasparenti u biss jekk tkun konsistenti bejn il-banek kollha ta' iż-żona euro. Meta ngħid il-banek kollha li tnajt il-banek illi huma taħt il-supervizjoni diretta tal-ECB. Imma anki il-banek iż-żar huma soġġetti għall-istess reġim ta' supervizjoni. Id-differenza ta' supervizjoni bejn banek il-kbar u dawk żgħar hija l-intensità illi bihom l-autorità kompetenti nazzjonali jkunu involuti fis-supervizjoni tagħhom. Għal banek il-kbar il-130 28 bank gbar li għanna ikun iċ-ċentru permezz tal-għajnuna tal-autorità kompetenti nazzjonali u partijiet indipendenti u it-timijiet ta' spezzjonijiet konġunti mamulin minn supervizuri minn ġurisdizzjonijiet differenti ta' zona euro u dan sabiex naċċertaw l-ola livell ta' indipendenza u trasparenza għal-banek iż-żar l-involviment tal-autoritajiet kompetenti nazzjonali ħajkun ikbar ovvjament imma l-ECB iċ-ċentru l-Bord Supervizorja xorta għandhom id-dritt illi issaqsu kwalunkwe mistoqsija li jridu li jitolbu għal kwalunkwe formazzjoni u jekk ikun hemm bżonn anke jintervjenu huma stess, jiġifieri l-banek kollha ħajjina taw l-istess trattament f'dak li għandu x'jaqsam ma' riviżjoni ta' kwalità tal-assi fuq l-ewwel mistoqsija. Jekk jogħġbok tista' terġa' tweġib għax ma fimtix. Kurz zu machen, ist die EZB vajta. Uh, um, Il-Bank Ċentrali Ewropew huwa lest li jara li f'dak l-għandu xaqsam per eżempju l-government bond aħna nkun għadin għom fissu eh, minkejja il-level ta' l-interessi fil-fatt jon osu aħna qed naraw li xorta waħda għandna il-level ta' interessi fil forsi huwa daqsxejn iktar qrib xulxin. Mżewġ każijiet, l-ewwel wieħed każ reali li għadak dak tal-holdings tal-SMP il-bonds illi nxtraw wara li beda il-programm ta' swiq ta' titoli ta' securities. L-impenn illi tieħed dak iż-żmien fl-2010 minn għalija kien illi nejnu f'dawn il-bonds sa' kemm jimmaturaw. Umbat il-bonds tnaqsu għaliex maturaw U għalek hemm tnaqqis sakemm dawn jimmaturaw u xejn ma jħoddilhom posthom. Każ ieħor wieħed ipotetiku illi qatt ma sar fir-realtà illi huma l bonzi li jinxtraw taħt l-OMT. Hemmhekk jinxtraw u wara jimbijaw. Nem lebda pen hemmhekk. Grazzi. Grazzi issa għall-SND l-Onorevoli Wangok. Thank you, Sharon. Mr. President, my uh, question will concern the action of the Troika. President, il-mistoqsija tiegħi dwar l-azzjoni ta' Trojka, il-prezentazzjoni tiegħek Torina fil-qosor l-azzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew matul dawn l-aħħar ħames snin u kif qed inti meta jiġi deċiż il-programm tal-OMT, meta ġi deċiż il-programm tal il-, -program tal omt meta ġi deċiż il programm tal omts il-Bank Ċentrali Ewropew irnexxielu jiffaċċja l-pressjoni spekulattiva l-ewwel mistoqsija. Inti taħseb illi jekk il-programm ta' l-OMT jiġi attivat mill-aktar fis possibbli, il-Bank Ċentrali Ewropew eh, kieku ġi attivat mill-aktar fis possibbli Bank Ċentrali Ewropew seta' jevita l-effetti konsegwenzjali fuq Ċipru, Portugal, per eżempju, tinni mistoqsija, inti qed illi situazzjoni sitwazzjoni hija aħjar meta mqabla ma dik fl-2009. Iżda, meta aħna naraw iċ-ċifri makroekonomiċi aħna ninkwetaw għaliex il-, il il-proporzjon ta' dejn u l-GDP fl-erba pajizi jaqbes il-140 e, fil-mija. U Din mi ħaġa ta' sew sostenibbli b'mod partikolari fil kas tal-Greċja, Signora Lagarde qed titlob sabiex ikun hemm ristrutturar tad-dejn minn issa. Issa l-mistoqsija tiegħi jekk ikun hemm surplus primarju fil-Greċja u jekk ristrutturar tad-dejn jiġi deċiż il-Bank Ċentrali Ewropew jara fit-telf tiegħu hemmhekk Għalix fl-ewel ristrutturar ta' d-dejn, il-Bank Ċentrali Ewropew ma rafx it-telf nafu li l-ECB illum għandu 34 biljun f'dejn sovran mill-Greċja u jekk l-ECB jihu responsabilità ta' telf jista jagħmel tajjeb pal banek u għaċ-ċittadini u Kwistjoni monetarja bħal di tista' tkun tasiwi llum meta m'hemmx pressjoni tal-inflazzjoni u m'hemm l-ebda stennija ta' inflazzjoni. X'in il-pożizzjoni tiegħek hawnhekk? Thank you. Well, let me respond first to the first question. Uh, well, the general answer is certainly one... Għan uh, uh rispondi għal-mistoqsija ġenerali tijak l ewwel net. Dejjem stajna minna ħjar u xek, dan japplika dejjem. Iżda hemm mistoqsija hemm tweġiba aktar dettaljata għal dak li staqsejt inti. Meta aħna nistaqsu lilna nfusna il-mistoqsija x'inhu mal-fatturi, x'kienu il-fatturi illi reġġaw lura l-kredibilità viża l-euro illi aħna bnejna mill-ġdid il-fiduċja globali vizavi l-euro. Irridu nifukaw fuq tlet avvenimenti, tlet fatti marufa. L-ewwel net, ir-rispons illi ħafna pajjiżi l-iktar il-pajjiżi f'sitwazzjoni eh, mwera bidlu għall-aħjar il-politika ekonomika tagħhom. U ħafna pajjiżi dan sar qabel Lulju 2012 u f'xi każijiet kompla saħansitra wara. Iżda dan huwa fattur wieħed. It-tieni fattur illi spiss ninjorawh ninsewh kien dak tal-Kunsill Ewropew li sar f'Ġunju 2012 li fil-verità nieda l-Unjoni Bankarja. It-tielet fattur. It-nedija tal-programm ta' l-OMT. Tista tara illi tlet fatturi kienu minn suġa fl-imkien u waslu għal dan ir-rwol effettiv u l-irnexxa sabiex il-fiduċja terġa' lura lejn iż-żona euro. It-tieni mistoqsija. Is-sitwazzjoni hija aħjar hekk qatt jien meċ li hija waħda tajba hija aħjar minn kif kienet qabel. Iżda ċertament mhijiex waħda tajba. Bil-qatt ta' 12 fil-mija U dwar is-suġġett tal-qat, aħna kena xi sinjali pozittivi, sinjali ċkejkna, ġifiri illi sa żammew stabbli u f'xi pajjiżi ta' stress qed jonqos. Pereżempju l-Portugal huwa eżempju eċċellenti. L-qat naqas b'żewġ punti perċentwali. il qat waqaf. L-impjigi waqaf. Il waqfu jonqsu. Iżda irdu nistaqsu l nfusna għalis il-qat tant zdiet fċertu pajizi u ma zdiċ daqsek f'pajizi oħra. Is-suspett huwa illi fil-verità hemm livell oli ta' qat strutturali taħt dawn 12%. Iġifiri, sabiex naraw tnaqqis sħiħ, tnaqqis sinifikanti fil-qat mhux biss eh, terpilja l-attività ekonomika imma hemm bżonn ta' riformi serji strutturali dawn għandhom jittieħdu f'ħafna mill-pajjiżi membri fiż-żona euro. Fl-aħħar nett dwar jekk il-Bank Ċentrali Ewropew u xed jieħu responsabilità tat-telf, jiena naħseb li huwa eh, prematur li noqogħdu nispekulaw f'dan ir-rigward iżda jew nżommu xi ħaġa quddiem għajnejna. Aħna ma nistawx namlu il-finanzjament monetarju artikolu 1, 2, 3 jiprojbixi kull finanzjament monetarju imma forsi għadu kmin wis li noqogħdu nispekulaw dwar dan. Fi rigward tal-Greċja nixtieq ngħid illi għandhom jiffukaw fuq l-implementazzjoni sħiħa tal-programm. Tajjeb wisq. Hemm differenza bejn il-finanzjar monetarju dirett u dak inċidentali. Forsi li għamma dan kienet jiprofa jgħid. Issa gej Mitchell fisem il-PPE. Grazzi, President. Għandi żewġ mistoqsijiet il nixtieq nistaqsi lill President Draghi. L-ewwel waħda dwar il-sarriġ ta' self l-banek u l-SMEs inti semmejt l-istrumenti fil-katalogu tijak, jew fl-artillerija tijak. Jena nishti illi l-istituzzjonijiet jaħdmu jitfit ħalli il-banek ma jkollhom din l-automatiċità f'settur fejn għadhom jaħdmu dan il-mod automatiku. Fil-femma tiegħi għadhom automatiċi f'settur partikolari. Jixtru u jikommerċjalizzaw affarijiet illi xi drabi qashom stess ma jifmu din hija parti mill-problema. Imma fil-pajjiż tiegħi jiena ma nemminx illi hemm manager ta' bank tradizzjonali ma jeżistix. Dan huwa punt importanti. Dawn jistgħu jkunu żewġ persuni għandhom l-istess età, għandhom l-istess tul wieħed jista' jqatta il-ġurnata fil-ħanut tal-kodba u l-ħor jista' jkun involu fl-industrija u jaħdem għatiħ. Ejja unaraw, naraw, jek tistawx tagħmlu xi ħaġa bbażi tal-records u l-istarriġ bankarju tagħkom u l-kuntatti li għandkom mal-banek, xaħġa zgur żgur tista' ssir. it tininet Jiena staqsejt l-predeċessur tiegħek dwar l-inflazzjoni ta' assi l-inflazzjoni tal-prezzijiet. U fid-djar, jiena f'Dublin qed nara sinjali ta' inflazzjoni tal-prezzijiet ta' djar. Għandkom xi strumenti biex dan tindirizzaw din sessi problema għal darb'oħra? Grazzi. Ti permetti l-inwiġa pattini mis-soqsija tiegħek. hemm sinjali ta' zidiet fil-prezzijiet tal-proprjetà. F'ċertu bnadi fiż-żona euro. Dan qegħdin sabajnejn fuq. Din id-darba madanakollu hemm ċertu fatturi illi huma differenti mill-aħħar darba. Differenza kbira hija li l-flussi tal-kreditu huma baxxi ħafna kajmani Dak iż-żmien meta kellna żidiet kbar fil-prezzijiet, il-flussi tal-kreditu kienu kbar. U għalhekk illi nitkellmu dwar din il-bużija, din il-babil tal-prezzijiet, tal tal-proprjetà għaduk min iwis. Għaxin it-tweġiba? Hawnhekk. It-tweġiba miex dik li nibdlu il-politika monetarja tagħna għaliex e, din hija marbuta mill-istabilità tal-prezzijiet għaż-żona euro kollha kemm ma tweġiba li konna strument illi jkun jista' jindirizza il-bubbles lokali u dawn il-bubbles lokali għandhom jiġu indirizzati minn strumenti lokali, jiġifieri strumenti makroprudenzjali. Għal dan il-għan l-iżviluppi fil-tfassil tal-istrumenti makroprudenzjali huma tassew importanti li huma parti integrali mill-istabilità finanzjarja eh, mill-mizzamma tal-istabilità finanzjarja fiż-żona euro. U tillibera l-politika monetarja mill-segwitu ta' għanijiet illi ma jaqawx fil-taħt il-kompitu tagħha. Il-mistoqsija l-oħra dwar l-aġir tal dawk involuti fis-settur bankarju. Iva, għandek raġun. Is-self tal-kreditu sar kif tgħid l-industrija industrija timxi skont il-komoditajiet fejn l-affarijiet huma awtomatiċi kif qed inti u wieħed ma jeżerċitax l-aħjar ġudizzju tiegħu. Kif suppost għandu jagħmel bankier tajjeb, kif kellu jagħmel bankier bil-aqal ftit ta' żmien ilu. Din hija xi ħaġa illi ma tiġix bla spejjeż għall-industrija bankarja din tfisser illi l-analiżi tal-kreditu tkun anqas mamra u mirata lejn il klejent speċifiku ma tkun aktar immexxija mill-proċess maħsuba aktar lejn il-proċess u għalhekk l-eżitu jista' jkun illi wieħed jagħti kreditu lil eh, min mhux suppost ittieħ jew inkella jiċċat kreditu lil min suppost ittieħ il-kreditu u dan ikollu effett fuq kemm jagħmel profitt il-banek il-bank. U kol wieħed jista' jissogra l-pożizzjoni tiegħu. Hemm ħafna kawżi għal dan l-aġir tal-banek. Iżda jiena nemmen illi ħafna mill-bankiera issa dan qed jifmuh, dan kien żvilupp bil-ħaq. Illi sar bejn l-2000, il-bidu tas sena 2000, saftit wara il-kriżi 2010. U hemmhekk inbidel xi ftit l-aġir tal-bankiera. Issa parti dan il-kreditu meċi mill-proċess. Sar aktar faċli minħabba l-kondizjonijiet ta' qabel il-kriżi. Issa huma qed jaraw kif jistgħu jagħmlu dan u kif ikollhom inqas kreditu meċi mill-proċess. U hemm ċertu setturi tal-ekonomija fejn min-natura tiegħu il-proċess huwa għammessu mill-istess proċess. L-industrija tal-ipotekar, per eżempju, jippreżenta setta parametri li huma l-istess f'kull pajjiż. Iżda l-kreditu industrijali, kreditu lill smis dan ma jistax jiġi mmexxi mill-automatic pilot. Grazzi. Irridu nif u nistaqsu mistoqsijiet daqshekk interessanti tgħid il-President. Għal-SND Leonardo Domenici. Nik joġbok Leonardo, President. L-aħħar dera tiegħek hawnhekk din il-leġislatura tagħna. U hawnhekk jiena nixtieq nagħmellek mistoqsija ġenerali. Ara, jiena nemmen illi sa ċertu punt il-Bank Ċentrali malli l-in mill-kompiti mil tijaw. Mux qed niprofa niprofokak, ma kissirx ma kissirx trattat u ma nasib li jinti James Bond, ma jien naħseb il-Bank Ċentrali għamel ix-xogħol tal-oħrajn ukoll. Għaliex hija l-unika istituzzjoni l-aktar waħda illi defendiet b'mod koerenti u b'mod determinat l-integrità ta' zona euro u bekk zammet fuq saqajh proġett tal-Unjoni Ewropea illi s-sogra li jisfaxxa. Issa spiss inti u esponenti oħra tal-Bank Ċentrali qalu illi din it-teknika għandha limitu illi l-politika tittintervjeni mistoqsija sempliċi. X'tip ta' messaġġ il-ċittadin Ewropew Mario Draghi li jemmen fl-istituzzjonijiet Ewropej jishti li jara li joħroġ minn din il-kampanja elettorali għall-istituzzjonijiet Ewropej. Mhux qed nitkellem dwar programmi li njitu politika, arkitetturi istituzzjonali, riformi istituzzjonali, imma qed nitkellem dwar kultura komuni ta' binja mill-ġdid ta' xi ħaġa kif nistgħu natu eh, impetu għal din eh, Għal din il-ħaġa tista' twassal għall-Unjoni aktar perfetta li jinti semmejta. Mish mistoqsija eh, faċli għal bankier ċentrali umli u burokrata, iżda jinsa niprofa nwieġeb din il-mistoqsija mill perspettiva ristretta tiegħi. Dak illi l-Unjoni, zona euro, għandhom jagħmlu huwa li jerġgħu ikunu sors ta' prosperità ta' ħolqien tal-impjiegi post fid-dinja fejn ikun hemm itkabbir, post fejn wieħed jieħu gost ikun fih fejn iż-żaza ikollhom xaqta tama. U biex namil dan, jiena mhux ser noqgħod ngħid eh, x'bidla politika hemm bżonn eh, ma jagħmel sens li jennejt xi ħaġa dwar dan. Iżda hemm setturi bħal riformi strutturali, bħal istabilità fis-sistemi politiċi. Bħal rieda komuni sabiex wieħed jikber, mhux sabiex wieħed joħroġ mid-dejn għaliex jekk kien hemm xofa waħda illi l-Unjoni u żona euro ħadet kienet illi ħolqien ta' dejn, dejn li ma jispiċċa qatt ma jipproteġi, ma jipproduċix tkabbir sostenibli xi darba joħra ir-reċessjoni se tasal. U kif rajna dawn l-aħħar snin ir-reċessjoni hija waħda li ġib magħha konsegwenzi koroħ l-aktar għal attamiet ta' zaza illi jisfaxxaw fi xejn bħala konsegwenza. Bekk ngħid illi il-messaġġ, il-messaġġ ta' bini mill-ġdid tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha tidher bħala post ta' tkabbir ħolqien tal-postijiet tax-xogħol, tama, libertà. Grazzi tassew. Issa Estrid? Le? L-Onorevoli Luling, fisam il-PPE. Iva, grazzi, Signora President. Grazzi, Ressor Draghi. Nitlob skuża illi wasalt tard illum kelli laqa importanti fl-Lussemburgu. Nishtiq nistaqsik xi mistoqsijiet sur Draghi meta jiena kont l-università nistudja Unjoni Politika jiena tallim li l-inflazzjoni baxxa kienet ħaġa pożittiva. Jiena ma tantx jiena żgura forsi jiena tajt xi ftit mill- l-affarijiet li huma moda dan l-aħħar, imma f'pajjiżi l-inflazzjoni hija taħt 2% fl-aħħar u jiena sodisfatta ta' dan. Jiena naħseb li dan sar jagħmel tajjeb għal kompetitività tagħna. Aħna qed inħallsu daqs 2.5 fil-mija fil-salarju minimu legali u s-salarji għandhom issa l-ola livelli u dan ser japplika wkoll għas-settur pubbliku u fi bnadi oħra. Issa il-Bank Ċentrali sa minn mindu ġi stabilit jina żgur li s-sur Trixel predeċessur tiegħek għalinna kemm il-darba illi aħna rridu nneħħu l-indiċi illi tol jolqot l pajjiżna jina nemmen li dinja xaħġa tajba lina. Ma rridux nitkellmu dwar id-deflazzjoni iżda. Jek aħna t niffaċċjaw rati ta' inflazzjoni daqshekk baxxi, din tista' toħloq problema. It-tieni kwistjoni il-valur tal-munita Ċiniża b'xorti tajba qed jiżdied eh, appreciation ta' 5% meta mqabbel mal-euro. Iżda dan il-valur jista' jonqos u jidher illi dan l-aħħar beda jonqos. Tista' tgħidilna x'inhu huma raġunijiet għal dan? X'inhi r-rabta tiegħek mal-awtoritajiet monetarji Ċiniżi? Imbagħad, it-telet mistoqsija kellna l-opinjoni tal-Kunsill dwar l-FTT taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji Ma taħsibx li l-Kummissjoni għandha tirtira il-proposta tagħha? Dan ġi propost permess tal-kooperazzjoni imsaħħa. Iżda ma naħsibx li dan jagħmel tajjeb għal usits fl-Ewropa u lanqas huwa taġit għall-lan ta' aktar tkabbir u aktar impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Jien nixtieq nisma' il-fema tiegħek dwar dan, grazzi. Mario, skużani, ma nistawx nibqgħu għaddejjin u naqbżu l-ħin, u għalhekk għandek żewġ minuti biex tagħmel l-almu tiegħek. Grazzi, dwar l-ewwel mistoqsija, meta aħna meta aħna ngħidu illi l-irkupru xed iġiel l-irpiljar palissa. L-irpiljar qabel kien immexxi mill-esportazzjonijiet fl-istadji inizjali immissa qed jinfirex ukoll mod gradwali għat-talba domestika. Umbat hemm xpruni ieħor il-politika monetarja tal-commodities u l-irkupru tal-fiduċja. Iżda, hemm xpruni ieħor tal-irkupru naqbel miegħek u għal fatt illi il-seta ta' akwis ta' salarji u l-pensjonijiet, għalix ma rridux ninsew li l-percentaġġ tal-persuni rtirati fiż-żona euro huwa pjuttost oli. Il-seta ta' akwist qed tinżamm għolja mill-inflazzjoni baxxa. U minn dan il-punt di vista, il-fatt illi għandna prezz baxx tal-enerġija, prezz baxx tal-ikel, l-inflazzjoni saret aktar baxxa milli kienet fl moddi dan jappoġġa il-tħul reali. Issa, il-kontraparti għal dan jarrata għat olja u għalek l-inkam reali tal-setturi zazua tal-popolazzjoni u jew tal-dawk edha li għandu valur baxx u da mux qed jappoġġa l-irkupru. It-tieni mistoqsija tiegħek dwar remminbi. M'għandix idea, jkolli jkolli nistqar magħkom illi ma nafxej dwar dan il-punt għaliex il ren minn bi s saxħet u mbagħad il-valur tagħha naqas. M'għandix idea eżatt. L-ekonomija ċiniża hija waħda komplikata, hija waħda enormi. Dwar it tillet punt, l-FTT, il-Bank Ċentrali Ewropew ma jridx jikkummenta dwar dan għaliex dan huwa mija fil-mija kompitu tal-gvernijiet u tal-awtoritajiet politiċi. Iżda ċertament hemm ċertu aspetti ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji illi e, jistgħu ixeklu it-fassil tal-politika monetarja tagħna waħna ħdimna it-fit mal-Kummissjoni sabiex insewwu nirranġaw dan l-aspett fil-proposta. Grazzi. Grazzi Issa, Antolin fisem l-SND. Antolin Sanchez Presedo. Grazie. Presidente por... Grazie President tal-koordinazzjoni li kien hemm matul dawn l-aħħar snin bla dubju inti inizjattivi importanti u rnexxielek li l-Ewropa llum ma tkunx fl-ar situazzjoni possibbli li kif stajna konna. Imma kif qed inti stess iċ-ċittadini ħarsu lejn l-Unjoni Ewropea biex jaraw kif din tista' toħloq l-impjiegi u kif tista' twassal għal kabir u sfortatament għadna l-bot ħafna milli nagħmlu dan. Jider li hemm però marġinu importanti għal politika monetarja attualment u għalhekk jiena nixtieq nistaqsik żewġ affarijiet l-ewwel ned dwar il-politika monetarja inti taħseb li hemm bżonn nisir xi ħaġa sabiex nagħmlu l-possibilità li jkun hemm iktar kreditu lejn l-SMI sa xiġar li hemm marġini fil-politika monetarja biex dan isseħħ u it tieni mistoqsija il tal-politika monetarja din kif tikkontribwixxi għal miri tal-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Riserva Federali tkellem dwar kunċett illi huwa il Maximum Sustainable Employment kompatibli mal-politika monetarja. Issa, aħna, kif ħankunu nafu xinu għadana il-limitu il massimu ta' impiegi kompatibli mal-politika monetarja? Grazzi. Thank you. Thank you. I, I really cannot... Iva, grazzi. Jina ma nistax nikkommenta fuq il-teħid ta' deċizjonijiet fil-kontest tal-politika ekonomika. Iżda sabiex nwieġeb għal-bqija tal-mistoqsija tiegħek. Il-politika monetarja mxiet ħafna f'dan l-aħħar sentej u nofs. Nistaw naraw li dinja politika li qed takkomoda f'na situazzjoni differenti, però dil politika monetarja ma tistax tagħmel tajjeb għax-xogħol li suppost jagħmel ħaddieħor. U laqqas ma jista' jagħmel tajjeb għax-xogħol li suppost ja isir naħa tal-gvernijiet. U issa illi aħna din naraw li nistgħu noħorġu minn din il-kriżi l-iktar fażi urġenti tal-kriżi l-iktar ħaġa possibbli li jistgħu jagħmlu l-gvernijiet huwa li jerġgħu jaħsbu daqsxejn fuq l-isforzi ta' konsolidazzjoni tal-budget. Mhux fis-sens illi għandhom jippruvaw iħassru l-progress kollu li intlaħaq illi fil-fatt swilhom ħafna sagrifiċċju. Ista, l-gvernijiet għandhom jagħmlu dak il-Bank Ċentrali Ewropew se jaħlu sforz ta' konsolidazzjoni illi huwa favur tkabbir ekonomiku. Dan huwa e, iktar fukat fuq il-regolamentazzjoni ta' tassazzjoni, investiment pubbliku fil-sfera fil pubblika, u aħna nafu li l-ispejjeż pubbliku l-ispejjeż pubbliċi fil-fatt għatma kien daqsek fuq livell bax f'dawn l-axħar xar snin. Ġifiri, hemm il-bżonn li qed jinħass li aħna rridu ntejbu l-infrastruttura speċjalment f'ċertu pajjiżi. F'ċertu pajjiżi hemm bżonn li ntejbu is-settur tas servizzi, ċertu pajjiżi għandhom bżonnijiet oħrajn. U fl-istess ħin minħabba li aħna qegħdin nissuġġerixxu din il-konsolidazzjoni li tiffavorixxi tkabbir ekonomiku, u sostenibli aħna qegħdin inħeġġu li jkunu implementati riformi strutturali u dan jiddependi naturalment fuq il-bżonnijiet tal-pajjiż partikolari. Ġifieri kull pajjiż għandu ċertu riformi li għandu jimplementa ħalli bekka iżid il kompetitivita tal-ekonomija tiegħu jħolq iktar opportunitajiet ta' xogħol. Grazzi. Iva, issa Nils Torvalds. Torvalds. Grazzi ħafna il-ġimma li għaddit il-komitat vota fuq il-rapport ta' Trojka u meta konna qegħdin insuru dawn il-pajjiżi tal-programm aħna rajna min kien il-mexxej ta' dan il-programm min kien il-passiġġier u min kien dak li jgħat jgħin għal tmexxija wkoll. Jina naħseb illi fil-fatt il-, -fil mexxija ta' dak illi qed jieħu l-wol passiv, fil-fatt nista' nara illi huwa il-Bank Ċentrali Ewropew mingħajr ma nippunta l-ebda seba' lejkom jien nixtieq inkun naf x'inhi l-pożizzjoni tagħkom. Issa aħna din naraw li hemm daqsxejn ta' pressjoni wkoll fuq il-likwidità. U jekk ikun hemm restrizzjoni fuq di dan ifisser li jista' jkun hemm inqas eh, il-fondi, jiva, jina. Jina, fil fat nishtiq ngħid li mhux jiena referejt għall-karozza u kellima s-sur Torvald sadu kemm semmija. Iva, inti kellek raġun t-diskrivejt il-Bank Ċentrali Ewropew bħala sewwieq passiv tal-programm u dan huwa minħabba l-fatt li aħna nistgħu nagħtu kontribuzzjoni speċifika ħafna għas-settur bankarju. U dan ħaj korrektar iktar wol imsaħħa ħanka fil-ġejjieni Ħana nafu wkoll li hemm raġuni partikolari għal fejn il-Bank Ċentrali Ewropew huwa preżenti fi tmexxija ta' dan il-programm. Issa jekk il-kanal ta' self ma jaħdemx tajjeb, dan mhux ħajwassal il-politika ekonomika ħataħdem tajjeb. Ġifi il-fatt li il-Bank Ċentrali Ewropew huwa preżenti fit-tmexxija ta' dan il-programm huwa biex aħna ntejbu il-kanal ta' self bankarju ħalli bekk it-trasmissjoni tal-politika ekonomika monetarja tista' tkun implementata. Ħafna drabi dan it-tip ma jkunx ristret biss għas-settur bankarju iżda ikun jeħtieġ li tittieħed azzjoni wkoll fuq smaħrajn. U eh, dan huwa fil-fatt dejjem il-perspettiva l-viżjoni tagħna. Il-qoddim sa naraw kif xir xtib tarwol ħajkolna. Naħseb illi kun prematur li aħna nirriflettu minn issa fuq ir-wol li jista' ikollna aħna bħala Bank Ċentrali Ewropew issa kemm ma tispiċċa l-kriżi ekonomika, aħna ma nafux meta ħankunu nistgħu ngħidu e, u nikkonvinċu lil kulħadd li aħna rnexxina noħorġ minn din il kriżi ekonomika finanzjera meta jisir dan u mbagħad naraw x'tibtar tarwol jista' jkollna. Punt ieħor li semmejt inti huwa dwar il-likwidità. U naħseb illi dwar il-likwidità aħna qegħdin nosservaw is-sitwazzjoni naraw x'qed jiġri naħsbu illi l-eċċess fil-likwidità jgħat ikun skont numru ta' fattur differenti u jiena jkolli ngħid li din ma kienieġ biċċa xogħol faċli, mhux faċli li aħna jkun relazzjoni stabbli bejn il-likwidità eċċessiva u il- il-livell partikolar tal- tal-Unjoni aħna rridu illi meta naslu għal likwidità li forsi t-tizzit mbagħad sal-ħar tax-xahar, mbagħad aħna nistgħu naraw illi l-bidliet fl ħar fix tkun dan jistgħu jaffettwaw ukoll. U dawn mbagħad jinħassu anka fiċ-ċiklu ta' wara. Grazzi ħafna. Issa nistgħu ngħaddu sabiex nismaw l-aħħar kellim għal din sessjoni għanna l-Peter Zimon. Grazzi ħafna Sur President, jiena Sur Draghi xtaqt nsassik mistoqsijora fuq punt partikolari, ġifiri dwar il-kozjoni tal-finanzjar tal-ekonomija ekonomika. U għanna dan il-kont tal-Bank Ewropew, ġifiri l-sib li aħna infadlu ċertu flus ċertu fonti li kolna em, rata ta' interess partikolari li tkun stabilita mill-Kummissjoni Ewropea, mbagħad minn dan il-kont tal-bank jista' jsell flus stat membru. Jiena ġej minn stat membru li fil-fatt aħna għandna ċertu banek li huma banek ta' kooperattiva u banek iżar. U inti taħseb allura illi irsib tal-Komissjoni li qed tipproponi mhux prezenta l-periklu illi fċertu swieq aħna qegħdin naraw illi ikun hija tinaqqas il-riżorsi ta' dawn il-banek iż-żar ma taħsibx illi dan il-mekkaniżmu li diġà bħalissa nistgħu naraw li qed jaħdem tajjeb ħaj dajjeb ħafna minħabba din il-proposta tal-Kummissjoni u li fl-aħħar mill-aħħar aħna naraw illi dan ħajdajja fis-sistema kollha kemm minħabba illi fil-fatt dawn il-banek mhux ħajkunu f'pożizzjoni li jkunu jistgħu jiservu iktar ma taħsbux li hemm il-periklu wkoll li fċertu s-swieq dawn il-banek illi għandhom eh, il-periklu tal-bank runs u banek kbar fil fatt jistax ikollhom problemi kbar jekk aħna fil-fatt nadottaw il-proposta tal-Kummissjoni kif qed jipproponu bħalissa.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 u mhix ħajkunu fasla b'tali mod li verament ħajwaslu għal konsegwenzi daqshekk kbar fuq is-sistema bankarja jiena kieku il-proposta tal-Kummissjoni nara illi hija waħda mill-miżuri li aħna nistgħu nużawha sabiex insaħħu l-finanzjament f'perjodu twil ta' żmien, iżda ma naħsibx li ħad tkun xi ħaġa li ħad kompeti mal-industrija ma bankarja in ġenerali ġifiri kolli ngħid li minn dil perspettiva ma naħsibx li għandna għalfejn eh, nibżaw minn din il-proposta, ma nasibx li din hija teddida. Iva, u nafu li jem kienem ċertu t tipu kol marġinali fl-ekonomija u jekk dan isir grazzi għal pjanijiet bħal dan dan jista' jkun eh, u kol ta' beneficju għall-ekonomija għall-settur bankarju ġenerali. Grazzi. Iva, Dan jikkonkludi dialogu monetarju għalissa u ħanitkellmu issa dwar li SRB naddu smih dwar dan. Dal-waqt ħaniqfu għal ftit minuti titilqux minn din il-kamra nitlobkom iżda qatt fadlilna xi ftit affarijiet li rridu ndiskutu bejnietna mbagħad nibdew bl-ismer tal-SRB. Grazzi. Okay. Okay, let's let's recommence. Um Tajib, mela jgħan nerġaw nibdew, komplu bil-qatana. Mela, issa ħanibdew ismi mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew bħala ċer tal talabna sabiex niġbru l-mistoqsijiet flimkien minħabba xi kultant tistaqsu mistoqsijiet ripetuti u aħna m'għandniex biżejjed ħin għal ħafna ħafna mistoqsijiet. Ġifieri aħna nissuġġerixxu l-għamlu b'mod alternattivi ġifieri wara nisimgħu il-preżentazzjoni, aħna nisimgħu il-kellima kollha, nisimgħu mistoqsijiet kollha ħalli bekk kumbat il-President Draghi jkun jista' jikkummenta fuq il-mistoqsijiet kollha kemm huma flimkien. Forsi nimxu aħjarek, ġifiri nerġa' nitlolbok Marisa biex titkellem. Grazzi ħafna Sinjura President, grazzi Sharon, membri onorevoli. U għapieċir kbira lija illi nidaraw u dimkom u dim dan il-komitat sabiex natikom rapport tal-attivitajiet tal-Bord tal-Riski Sistemiku Ewropew. il ispejjeż soċjali u ekonomiċi ta' din il-kriżi finanzjarja ma sibx li huma ġodda l-ħadd. Il-raġuni importanti li nkompla din bil-progress ħalli aħna jkun sistema finanzjarja iktar soda b'saħħitha. Aħna ndek kafe jekk tixtieq. Iva, grazzi. Mela, illum jiena nixtieq illi intikom rendi kont ta' xogħol li kienet isir fl-SRB sabiex nilqu dan il-an. Mela, mill-bidu tal-kriżi ekonomika aħna ħadna passi importanti sabiex nindirizzaw in-nuqqasijiet u djufijiet ta' sistema finanzjarja. Fl-ewwel ta' jannar ta' din is-sena aħna implementajna u daħħalna fis-seħ regoli ġodda prudenzjali sabiex ikollna qafas regolatorju aħjar għas-sistema bankarja tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq naraf kemm il-Parlament Ewropew kellu rwol importanti bħala kolleġislatur sabiex aħna nexxilna nilqu dan il-an u nimplementaw dawn ir-regoli. Grazzi għal dawn ir-regoli ġodda prudenzjali issa li daħlu fis-seħ ħana nistgħu naraw l-Unjoni Ewropea issa qiegħda f'pożizzjoni aħjar biex timplementa l-politika makroprudenzjali. Jekk aħna naraw li din il-politika ħa ħaddem tajjeb, issa jrid naraw li nagħmlu x-xogħol illi għandna nagħmlu din hija l-ikbar sfida issa. Għal din raġuni jiena nista' informakom bi pjaċir illi mill-aħħar darba li derta u sissa li jessar bija mill-min kollox sabiex aħna nilqu dan il-għan. Bħalissa stess aħna qegħdin impoġġu numru ta' dokumenti fuq is-sit tal-internet tagħna dwar kif l-awtoritajiet jistgħu jużaw l-istrumenti makroprudenzjali illi huma provduti grazzi għal dawn ir-regoli ġodda li aħna daħħalna fis-seħ sabiex jindirizzaw ir-riski għall-istabilità finanzjarja. Aħna din nistennew l-awtoritajiet ħajsibu li dan il-materjal tal-bord huwa interessanti ħafna sabiex ifasslu l-politika tagħhom l-Ewropa għatfad li rasa biex toħroġ kompletament mill-kriżi. Kontribuzzjoni ewlenija għal politika makroprudenzjali hija sabiex aħna nibnu iktar buffers u aħna ntejbu wkoll u nsewwu il- il-balance sheets tal-banek. Apparti minn hekk aħna naraw l-istrumenti makroprudenzjali jistgħu kun x'qasa biex jintużaw anke fil ġejjini u dokumenti li qegħdin ippubblikaw żgur li ħajjinu nasa biex napplikaw dawn il-miżuri. Hemm ukoll ċertu eh, pajjiżi li fil-fatt kienu qegħdin jisegbu ċertu żviluppi anke fis-settur tar-real estate tal-proprjetà u diġà bdew jaħdmu bl-istrumenti makroprudenzjali. Matul is-sena 2013 l-Iżvezja pereżempju introduċew risk weighting floor għal self għal proprjetà kif ukoll miżura tal-makrolikwidità. L-Olanda fil-fatt introduċew loan to value cap din l-limitazzjoni sabiex indirizzaw l-iżviluppi li kienem fil-settur ta' tal propieta residenzjali fl-istess ħin fir-Renju Unit il-Bank tal-Ingilterra u it-Teżor fil-fatt iddeċidew li e, jgħatu fokus, fokus ġdid tal-Funding for Lending u xifti ġematilu il-Bundesbank Ġermaniż qal li kellu ċertu tħassib dwar l-iżvilupp maġġel ħafna tal-prezzijiet tal-proprjetà fil-flikbar iblit Ġermaniżi. Jien issa ngħidilkom xi ftit iktar informazzjoni fuq din l-informazzjoni li għanni kem tajtkom. Jena nishti issa nejdilkom li dawn dokumenti huma importanti ħafna bħala kontribuzzjoni għall iżvilupp tal-qafas makroprudenzjal fl-Unjoni Ewropea. Forsi tiftakru li fis-sena 2012 aħna konna ħriġna rakkomendazzjoni li kienet għadha tindirizza l istati membri sabiex li proponu li aħna nistabilixxu awtoritajiet nazzjonali li għandhom mandat makroprudenzjali. Aħna tnaddejjin bil-analiżi tagħna, però nista' ngħidilkom minissa issa li rekomendazzjoni tagħna waslet għal numru ta' inizjattivi leġislattivi fl-Istati Membri. Palissa setax il-Stat Membru diġà adottaw leġiżlazzjoni makroprudenzjali u fl-istessin aħna qegħdin naraw illi ċertu abbozzi għal leġislazzjoni li għedin ikunu diskussi fċertu parlamenti ta' stati membri l-oħrajn. Is-sena li għaddit aħna fil-fatt appoġġjani rekomendazzjoni b-strumenti oħrajn jistaw jintużaw mill-autoritajiet eh, nazzjonali makroprudenzjali. Jiena nixtieq illi niżgura l-autoritajiet għandhom l-odda dispożizzjoni tagħhom sabiex aħna nilqu l-għanijiet li jista' jikkontribwixxu l-istabilta finanzjarja. Dawn jinkludu ċertu għanijiet bħal prevenzjoni u ġlida kontra il-tkabbir tal-kreditu b'mod eċċessiv fil-leverage kif ukoll il-mismatches tal-maturità tal-ċertu fonti kif ukoll konċentrazzjoni tar-riskju. Id-dokumenti li aħna qegħdin nippubblikaw illum jistgħu wasuna sabiex nieħdu passiħol qudiem ħalli il-politika makroprudenzjali tkun qed taħdem tajjeb. Wieħed mill-elementi ewlenin tal-dokumenti li qed nippubblikaw huwa handbook illi huwa indirizzat tal-awtoritajiet makroprudenzjali joffri eh, pariri li huma speċifiċi għal dan l-istrument ħalli bekk nejnu l-awtoritajiet jifasslu jimplementaw politika makroprudenzjali għas settur bankarju. Il-handbook Miegħu tistgħu ssibu rapport qasir flagship illi huwa indirizzat għal dawk li qegħdin ifasslu l-politika fuq l ogħla livelli ħalli bekk nipprovdu iktar informazzjoni dwar kif wieħed jista' jħaddem dawn l-istrumenti makroprudenzjali. Aħna naħsbu li dan ir-rapport flagship huwa wieħed mill-lodda l-iktar importanti sabiex nikkomunikaw il-politika il politika dwar il-politika makroprudenzjali għal partijiet interessati tagħna kollha anka magħkom għal parlament u nitkellmu bl-iktar lingwaġġ sempliċi possibbli. Fil-handbook aħna qegħdin nitkellmu fuq l-istrumenti makroprudenzjali, nitkellmu fuq il-buffer kontra ċikliku tal-kapital eh, permezz tal- eh, proprjetà u koll li naraw li implementaw strumenti tal-likwidità u strumenti oħrajn illi tindirizzaw il-banek sistemiċi u il-riski sistemiċi strutturali. Aħna qegħdin naraw li kif jistgħu jintużaw dawn l-istrumenti, x'numa l-indikaturi li jistgħu jintużaw sabiex aħna nibdew naħdmu b'dawn l-istrumenti jew nkella nwaqfu dawn l-istrumenti u aspetti oħrajn istituzzjonali. Il-handbook ukoll jitkellem fuq ċertu suġġetti importanti oħrajn inkluż kif aħna nistgħu naraw li konna l-aħjar instrument għal ċertu riskju partikolari, kif nistgħu innaqsu il-preġudizzju li jkun hemm għal fatt li ma tiddiċ azzjoni min-naħa tal-awtoritajiet jekk huma kellhom ċertu spejjeż immedjati meta kienu qed jużaw dan l-istrument. Kif nistgħu nikkomunikaw iktar mal-pubbliku ġenerali dwar politika makroprudenzjali u kif aħna nistgħu nqisu koll effetti Eh, fuq pajjiżi oħrajn ta' strumenti li jintuża f'pajjiż partikolari. Issa nista' nitkellem fuq ir-wol tal-ISRB grazzi għal dawn ir-regoli l-ġodda prudenzjali. Aħna għandna numru ta' xogħol ġdid li biċċi ta' xogħol ġodda li rridu nagħmlu anke skont ir-rekomandazzjonijiet li nħarġu. Dan ix-xogħol jinkludi li aħna nipprovdu pariri, opinjoni u rekomandazzjonijiet dwar ċertu strumenti makro prudenzjali. Aħna eh, labna u kosa biex nipparteċipaw fil-konsultazzjoni dwar ir-reviżjoni tal-regoli prudenzjali. Rridu nkunu pożizzjoni sabiex nibnu infrastruttura soda għal afas eh, ekonomiku sabiex aħna namlu tajjeb għal dawn it-talbiet. Iżda anka dwar dan aħna mexin tajjeb Fil-fatt minħabba subija tagħna aħna ħloqna grupp ta' nies ħalibek ikun nistgħu nagħmlu l-evalwazzjoni tajba tal-miżuri tal-politika makroprudenzjali illi mbagħad ħankun notifikati iktar dwar ix-xogħol tagħhom dan il-grupp ta' nies ukoll ħajjinu l-jessar bi sabiex iħejji l-opinjonijiet li ħajoħroġ u sabiex naraw li dan ikun applikat b'mod konsistenti fl-Unjoni Ewropea kollha aħna bessibna naħdmu iktar fuq il-prinċipji ta' gwida għall-awtoritajiet nazzjonali sabiex huma jkun jistgħu jfasslu r-rati għal buffers tal-kapital kontraċikliku. Jiena ħantikom iktar informazzjoni fuq żewġ inizjattiv meta nerġa' niderawek qudiem dan il-kumitat. Signor President, membri onorevoli, jiena nkonkludi billi nħares li l-ġejjieni u l-problemi li aħna qegħdin naffaċċjaw fil-board. Ix-xogħol addizzjonali li aħna għandna issa grazzi għal dawn ir-regoli prudenzjali l ġadda zgur ħaj sforzawna sabiex insaħħu il-riskju l-analiżi tal-politika tar-riskju sistemiku. Fl-istessin aħna rridu nanalizzaw il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet ħalli aħna nżommu mal-impenni li ttieħdu u anka għall iskadenzi li man posti mill-leġizlazzjoni tagħna sabiex noħorġu bl-opinjoni tagħna jiena nemmen illi regoli ġadda jistgħu jipprovdu l-opportunità tajba ħafna li SRB jista' jsir iċ-ċentru fej tinġabar l-informazzjoni u anka tixteret l-informazzjoni dwar il-miżuri tal-politika makroprudenzjali fl-Unjoni Ewropea. Bħala l-ewwel pass aħna stabilixxejna dan l-ispazju grazzi għas sit tal-internet tagħna fejn aħna nippubblikaw informazzjoni dwar il-miżuri nazzjonali li aħna nkunu nafu dwarhom. Ħalli bekk aħna noħorġu bl-ewwel rakkomandazzjoni fuq is-self għal ehm, muniti barranin. Grazzi ħafna tal-attenzjoni u issa eh, kirġobkom s-saqsum mistoqsijiet. Grazzi lilek, kif għattilkom ħajkolna issa għat ta' eh, mistoqsijiet mill-kamra u naddi l-ewwel għal Jean Paul Gozis għal PPE. Grazzi, Signora President. President, ma kellix ċans li nitkellem għat l-lum u għalek nishtiq nirringrazzjak għal kooperazzjoni illi dejjem rajna bejn il-Parlament, il-Kumitat tagħna u inti. Din hija laqgħa li qed isseħ l aħħar tal-mandat tagħna ma nittamaw illi narawk id-darba li jmiss. Inti żgur li ħaterġa' tkun hawn forsi aħna mhux bil-fors. Nixtieq inkun naf x'inhuma dawk e, it-talim li inti ħadd minn ħidmietek li bħala e, il-politika li għamilna aħna bħala l-ECB taħseb li dawn li għamilna aħna kienu dejja tajba? Inti għetx sallimna minn dan il-parlament. Tista t-repeti kjoġbok, skużani, farsi għadġel t-wis, konda t-brova nifranka l-ħin. Ġi deċis. Meta ħna konna għamilna dan il-komitat, li kun il-president tal-ICB, li kun il-president tal-komitat tal-inqas fil-bidu, fil-fazi tal-bidu għadda żmien minn dak iż-żmien law għandek ħafna esperjenza inti issa tal-limt. għandna nkomplu fuq l-istess passi jew taħseb li forsi jdu nagħmlu xi ħaġa differenti. Um, thank you. Now for Grazzi. Issa għal l-estendi Surel Kadrawi. Dik il-blind shame qed tgħid tgħid is-Sinjura President ix xemxar ta' fajnejna Grazzi President għall-introduzzjoni tiegħek xtaqt insaqsik daqsxejn dwar il-font ta' suq kif tafu settembru li għadda wara rakkomandazzjonijiet tal-FSBI u skoħrajn il-Kummissjoni nidiet regolament fuq il-fondi tal-swieq pala parti mill-kim sejħa shadow banking li jessar bjabla ħafna rakkomandazzjonijiet sa l-axar tal-2012. Inklut it-talba li kunem ċaqlit għal VNFs, il-Variable Net Value Funds. Issa, Il-approċ kien li l-ewwel ikun hemm buffer u mbagħad ngħaddu għal VNFs aktar il qudiem Qabel ma tieħed il-vot fil kumitat tagħna donnu illi ċertu membri minn dan il-kumitat ma mhix konvinti mill-urġenza li jittieħdu dawn il-miżuri addizzjonali b'mod partikolari il vinafs għalhekk Inti tista' tikkonferma il-pożizzjoni tal sarbi fuq dawn il-FINEFs u tista' talaboranna daqsxejn dwar il-possibiltajiet u l-alternattivi li hemm sabiex nindirizzaw ir-riskju sistemiku tal-FINEFs u il-buffers u kif ukoll din il- dan il-proċess il ners uktar lejn il finefs u x'taħseb inti dwar dawk li jħossu illi dan ir rivedju l-buffer konverżjoni ħajkun kontraproduttiv jiena ma naqbilx magħhom personalment imma huma jaħsbu li dan joħloq iktar riskju għaliex il flejas li jista' jinsabu fil-fondi nispiċċaw jingħaddu dawn għand il-banek jew saħansitra barra mill-Unjoni Ewropea. Grazzi għedin niġbru ehm, għatta mistoqsijiet. Silvia xtaqtajt xi ħaġa, Iva, kemm ngħidlek l grazzi President u najt li jina naqbel mal-mistoqsijiet li għamillek Jean Paul u l-mistoqsijiet li għamillek dwar is-sinafs u l-vinafs. Mr. El-Kadrawi, grazzi ħafna sa' Signora Vicky Ford. Mistoqsija forsi daqxajn mux daqsek eċitanti nispera li menix isni mis il-pani. Mela, dejjem nisimgħu li l-kontributi tat taxxej spiċċaw huma li jħalsu għal bejlaw tal-banek, parti minn dan kien tal-SRB, parti minn dan ħabba xogħol qed isir fuq il reċis kapitali dejjem jiżdiedu anke d-depożituri li jinsabu pożizzjoni ta' preferenza parti minħabba illi hemm rwol importanti għall unjoni Ewropea fuq l-għenuna statali għal kummissjoni. Fl-SRM aħna ovvjament qegħdin nagħtu ħafna seta' ġodda kummissjoni u dana apparti ir-rwol tradizzjonali tagħhom tal-SRM dana jista' jwassal konflitt li ħassibna li x-rwol tal-għajnuna statali huwa wieħed importanti ferm fil-ħarsin tal- flus tal-kontributi tat-taxxa u biex innaqsu il-moral hazard. Meta għamilna l-ewwel li SRB meta waqqafna li SRB konna ċari bħala parlament li aħna ridna li kun hemm diviżjoni ċara bejn ir-rwol tiegħek bħala President tal-ICB u bħala President tal-SRB u xtaqna li kun hemm ukoll sekretarjat u staff differenti għalhekk xparità tinti l-Kummissjoni ta' kif għandha Ministra dan il-konflitt ta' interess fuq din il-kwistjoni tant fundamentali bħalma li nħarsu il-flejes tal-kontribenti tal-taxxi illi nwafqu il-banek mill-li fallu nwafqu il-moral hazard. Grazzi issa għal-ħodor Jean Paul Bisse. Grazzi, Signor President, u grazzi li la President, niprofanżon fil-qosor minn ħatijaj. Mistoqsija tiegħi forsi m'għandix taqsam daqshekk mal-mistoqsijiet li għamlu l-kelima ta' qabli nixtieq nkun naf xi tħoss inti dwar it-turbulenza serja li kien hemm fis-swieq tal-pajjiżi emerġenti f'daw l-aħħar xhur, turbulenza li għadha teddet lil daw is-swieq sal-lum. Ma taħsibx inti li dana u koll uwa riskju sistemiku għall ekonomija dinija inkluża dik Ewropea għaliex aħna qegħdin ninvestu ħafna fl-iżvilupp ta' dawn il-pajjiżi. Taħseb inti li hemm sinjali ta' xi tempesta finanzjarja oħra għax dina tkun tassew ħaġa negattiva kieku. Kwistjoni u koll tal-lotta ta' kreditu fis emerġenti dana ħajkollhom pazzerju serju fuq id-domanda domestika f'dawn il-pajjiżi u twassal ukoll għal tnaqis fid-domanda għal prodotti mill-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll inkwetati dwar xi ħaġa oħra marbuta ma' dan ġifiri l-politika monetarja pjuttost laxka tal-Fed, tal-Bank Ċentrali ehm, ta' l-Amerika u imħazbin dwar l-effett li dan jista' jkollu fix-xhur li ġejjin. President, taħseb illi aħna nibdew nħejju ruħna aħna ħalli daw l-affarijiet, dawn is-sitwazzjonijiet ma jaħduniex eh, fuq suq waħda ma jsibunix fuq suq waħda bħal maġġana ħames ilu. Grazzi issa Sinjura Marisa Mattias għal Gwe. Grazzi, President. Sur Draghi. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità f'dan it-tieni taqsima tad-dibattitu biex nindirizza problema li għada reali ħafna. Iġifiri riskju bankarju u riskju sovran illi għadhom li huma interkonnessi. Forsi din hija mistoqsija li kont ġa semmejt fir-rigward tal-EMU ġifiri il-ħruġ tal-kreditu. Waħda mill-problemi kbar li jiffaċċjaw l-SMEs mi sempliċiment kwistjoni ta' nuqqas ta' ċess għal kreditu man kien nuqqas ta' domanda ġifir sawnek naqblu. u ukoll rabta mal-politika ta' austerita illi kella tant effett ħażin fuq Is-salarji naħseb hemmhekk inti għandek terfa' daqsxejn responsabilità. Imma fuq dina ir-riskju bankarju riskju sovran illum il-ġurnata narraw problemi bl-aċċess għal kreditu minħabba il-rabta li hemm bejn riskju bankarju riskju sovran il-pajjiżi il-banki dependu mill-pajjiż minn fejn jinsabu. sabu U irrati rati tal-imax dependu minn da pereżempju kumpanija Portugiża bl-istess livell ta' riskju għal bħal kumpanija Ġermaniża jridu jħallsu 60% iżjed sabiex ikunu jistgħu jiffinanzjaw ruħhom, jiġifieri 5.7% ta' rati ta' imax mentri fil-Ġermanja dinha tkun ta' 3.6%. Meta intom tkunu għadin tagħmlu l-istress test l-idea kienet illi l-importanza tal-post geografiku jitnaqqas f'terminu tal-riskju naraw li kunem tnaqqis ta' importanza mill-ġeografika, missa qegħdin naraw problema mill-mekkaniżmu ta' rizoluzzjoni bankarju minħabba propju li jekk inti ma tatixka li inti ma tistax tinjora l-pożizzjoni ġeografika u l-istess fenomenu qegħdin naraw ħiseħ postijiet oħra. Jekk inti ħatħaris lejn l-istress sara dana ma ħajkollu l-ebda impatt fuq l-aċċess tal-kreditu għal dawn il-kumpaniji żgħar u din hija kwistjoni ewlenija, kwistjoni t tiġi eh, indirizzata u solvuta. Grazzi fidejk Sur Draghi sabiex twieġeb għal dawk il-mistoqsijiet għandek kemm trid ħin. Iva, ħansegwi segwi l-ordni tal-mistoqsijiet kif ġew eh, mistoqsija. L-ewwel mistoqsija kienet tirrigwardja r wol ta' l-ISRB sa minn mindu twaffqet. Mela kien ħares lura nista' ngħid li l-ISRB bdiet tinħass bħala preżenza fid-diskussjoni għaddejja fuq ir-regolamentazzjoni finanzjarja fejn dan l-Unjoni Ewropea. Ix-xogħol tal-ESRB beda jiżvolġi f'ambjent diffiċli tiftakru li li l-kriżi kienet għadha kif faqat. U baqgħet tagħmel ix-xogħol tagħha F'ambjent regolatorju dejjem jinbidel b'istituzzjonijiet u inizjattivi ġodda li kienu qed jinħolqu meta inħolqot li SRB, biss konna nafu xinu l-SSM ma kellna lebda ideja li ħajkonna xi SRM u ħafna mill-affarijiet li saru f'daw l-aħħar sentejn fil-fatt ma konniex qegħdin niprevedwhom dak iż-żmien. Għalek pala ġudizzju ġenerali nistanajt li li SRB faċċuat ambjent kontinuament jimbidel u għadattat ruħa tajjeb u zammet ir-rwol tagħha, zammet mal-mandat f'dan l-ambjent. U jena kontent li konti president tal-ISRB u ħankun qed nagħmel l-almu kollu tiegħi sabiex nigwida l-istituzzjoni fil-bidliet illi ħajkun hemm bżonn isiru. Minkejja kollu però il-mandat tiegħi jinsab fidejkom fidejn il-Parlament Ewropew u fidejn il-Kunsill ukoll. Iżda, kieku kelli nara jiena x'inhi l-iktar ħaġa bazzikament fiex x-sarfet li jessarbin, s-sanajt li sarfet f'affarijiet pozittivi. Issa, il-Money Market Funds. Inti għat illi l-pozizjoni tal-ISRB kienet bazzikament sabiex tfassal il-konverzjoni tas-sinavs-vinavs. vinavs għabbażi ta' suppożizzjoni biex nejtek jew aħjar il-konklużjoni illi il-font tas sinef ħa ikollu miegħu ħajġib miegħu riskju sistemiku. U dan ukoll kien il-pożizzjoni tal-Fed tal-Istati Uniti. Ma jfissirx li l-Istati Uniti ħajħdu l-istess pożizzjoni jew l-istess approċċ, iżda bażikament din id-diskussjoni kienet saret saħan sitra qabel ma għat il-proposta tagħha il-Kummissjoni ta' buffer kapitali ta' 3% tas sinafs għal perjodu partikolari li fit-tmiem imbagħad dawn isiru vinafs. Ma kellniex diskussjoni fl-ISRB ta' kif ħa Nevalwaw din il-proposta tal-Kommissjoni sa minn dak iż-żmien law iżda prima faċa nista' ngħid li naħseb tkun pass tajjeb il-qoddim. Ma nistax nitkellem fissam il-bord ġenerali, pero għax kif kom di diskussjoni għada ma sarriċ. Iżda personalment naħseb li tkun um, pastajab il-qoddim forsi mux laqwa ħaġa li stajna namlu zda bla dubju tajjeb il-qoddim. Il-Kommissjoni għandha l-istess evalwazzjoni bħalli SRB dwar ir-riskju sistemiku potenzjali tas-sinavs din it-3 fil dan il-libitu ta' 3 fil sa' ċertu punt hija ija, tagħmel sens hija importanti u hija u koll ikkonsidrata ħata l-industrija. Fuq it-turbulenza fis-swieq finanzjarji Inti qed titkellem dwar l-avvenimenti tal-lum jew b'mod aktar ġenerali għal dak li seħħ f'daw l-aħħar xarejn. Jekk qegħdin niskellmu dwar dak li seħħ illum jiena qed tiġà illi. Jekk inħarsu dawn l-avvenimenti mill-aspett kwantitattiv jekk narawx qed jiġi fis-settur finanzjarju u settur kummerċjali, maħniex qegħdin naraw interazzjonijiet kbar importanti, pero fl-istess waqt diffiċli li wieħed jagħmel previżjoni preċiża tal-implikazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji ta' riski ġeopolitiċi tant kbar. Jekk qed tirreferi mill-banda l-oħra għat-turbulenza f'dawn l-aħħar xhur, nista' ngħid li ż-żona l-ewro Inna xilat kampa tajja b'dawn it-turbulenzi. Il- reazzjoni għat tapering għall istati Uniti kien pozittiv, ħafna minnu kien tiġa prezzat fis-swieq tiġa u għalhekk dak għandu ċaqsam maż-żona euro, l-impatt fil-fatt ma kienx wieħed negattiv, anzi nista' ngħid illi il-bond yields ta' dawn il-pajjiżi kienu aktar baxxi wara it-tapering, ġifieri wara it-tieni round ta' tapering li sar u kien hemm ukoll effetti kollaterali spillovers fuq dawn is-swieq tal-pajjiżi emerġenti iva. U hija kwistjoni pjuttost komplikata fil-fatt. Għandna tliet tipi ta' atturi hemmhekk. L-ewwel nett l-iktar attur importanti l-gvernijiet ta' dawn is-swieq emerġenti infushom meta naraw xinuwa l-impatt ta' dawn il-miżuri fuq l-ekonomiji ta' swieq emerġenti naraw li dawn laqtu li żjed l-iktar ekonomiji vulnerabbli, l-ekonomiji illi tiġa kellhom deficit baċitarju kbir, illi tiġa kellhom eh, livelli għolja ħafna ta' djun u livelli baxxi ta' riservi barranin. L-IMF identifikat ħames pajjiżi vulnerabbli Pajjiżi oħra tas-swieq emerġenti fil-fatt irnexxielhom ikampaw, irnexxielhom jiffaċċjaw din it-turbulenza b'mod aħjar. It-tieni tip ta' turi ma' gvernijiet infushom li jridu jagħmlu l-ekonomiji tagħhom kapaċi jirreżistu iżjed permezz ta' politika ekonomika tajba ma dak huma l-ewwel atturi imbagħad għandna il-banek ċentrali tal-ġurisdizzjonijiet finanzjarja u l-għanin. Jiena diġà li hemm bżonn ta' koordinazzjoni magħhom imma dan diffiċli għax aħna wkoll qegħdin naġixxu f'dan il-mandat nazzjonali tagħna ma iva rridu nkunu konxji tal-fatt li l-azzjonijiet tagħna jkollhom effetti fuq Swi emerġenti, meta aħna neħdu deċiżjonijiet tal-politika monetarja tagħna jdu nkunu konxi minn dan, imbagħad hemm it-tielet tip ta' atturi. L-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, speċjalment l-IMF, li huma dawk li jista' jkollhom effett hawnhekk huma jistgħu jtejbu l-ekonomiji tal su emerġenti permezz ta' politika u huma kellhom id-disponibilità tal-FCL minħabba li mużawx minħabba li beżaw mill-istigma li kollu kieku kellhom jużu dan il-kreditu li jingħata mill-IMF. Għalhekk hemm ħafna li se jagħmel l-IMF sabiex jillimita l-impatt ta' dawn l-effetti kollaterali li ovvjament ċertu deċiżjonijiet li jittieħdu jista' ikollhom. L-aħħar mistoqsija kellha x'taqsam bejn marrabta bejn il-riskju bankarju u riskju sovjan. Anzi, skużani, għandek raġun. Mela, jekk qed nifhem sew il-mistoqsija tiegħek, inti saqsejtna x'inhija l-leġittimità tal-Kummissjoni bħala amministratur tal-għajnuna statali Lejna xaqsejt kif inti ħatejnom jamministraw dan għal-konflitt ta' interess inti għamilt kellek sekretarjat differenti il-konflitt ta' interess bejn deċiżjoni ta' għajnuna statali u deċiżjoni ta' rizoluzzjoni. Inti kellek ta' ministra konflitt ta' interess, ġifiri mill-esperienza tijak xħadem u xmaħadimx. Mela l-SRB ma tkellimx dwar dan, imma għal dal-boħra dana jagħmel parti mill-governanza tal-SRM. L-SRM għandu ikollu board indipendenti li jkun liberu li jiddeċidi ovvjament b'mod li jkun kompatibbli ma' regoli tal-għajnuna statali, issa li jieħu deċiżjonijiet indipendenti u rapidi minna ma jkun influenzat. Ma nix ninsew illi kemm fuq livell nazzjonali. Jekk naraw l-autoritajiet ta' riżoluzzjoni fuq livell nazzjonali jew inkella autoritajiet ta' rizoluzzjoni komuni deliberazzjonijiet tagħhom jridu jkunu kompatibbli ma' regoli tal-għajnuna statali. Sabiex kif qatt inti ħarsu e, li l-kontribwenti ta' taxxa milli jissussidjaw sistema bankarja. Aħna qegħdin nagħtu li l-Kummissjoni id-deċiżjoni finali fuq deċiżjoni ta' riżoluzzjoni u l-Parlament qed jirrakkomanda il ħaġa imma il kummissjoni tieħu deċiżjoni finali fuq dik ir-riżoluzzjoni u l-għajnuna statali, iġifiri l-indipendenza ta' deċiżjoni dwar l-għajnuna statali potenzjalment tista' toħloq konflitt u għalhekk qed insaqsik inti mill-esperjenza tiegħek x'parir tista' tihom. Kif tagħmel inti? Aħna fil-kastana politika monetarja nisseparawha strettament mis-supervizjoni permezz ta' regoli illi aħna bħalissa wkoll qegħdin nagħmlu eh, manwal intern b'dawn il-proċeduri. Jiena kont kemm gvernatur kif ukoll il-kap ta' supervizjoni bl-istess Bank Ċentrali din hija l-istess esperjenza li kellhom ħafna banek ċentrali fl-Ewropa dal-konflitt ta' interessi jistaw jiġu amministrati permezz ta' divizjoni ċara ta' kompiti. L-istess tip ta' separazzjoni ħad tiġi nforzata wkoll fl-SRM il-ġdid bejn iż-żewġ ruoli tal-Kummissjoni imma eħer rridu noqogħdu ehm, attenti biex naċċertaw li dana fil-fatt ikun il-każ. Issa l-aħħar mistoqsija. Dina kellha x'taqsam ma' relazzjoni bejn il-bank, ir-riskju bankarju u riskju sovran Naħseb illi l-ewwel nett irridu impoġġu l-affarijiet daqsxejn f'perspettiva ġenerali. Din ir-rabta illi jidir li kienet l-iktar b'saħħitha fl-2010 ġiet injorata kompletament sakemm faqqat il-kriżi finanzjarja. U imbagħad kien permess tal-PSI li tassew Eh, rajna xini biex jissarraf. Issa, naħseb li saċertu punt dena reġa naqas. Fir-rigward tal-banek għall-inqas iva naqset, iżda ma telqitx kompletament. Għat hemm frammentazzjoni, speċjalment fis-self kif inti. Iżda anke f'modi oħra bħal pereżempju meta tara kif il-kumpanija tal-assigurazzjoni jinvestu ir-riservi tal-assigurazzjoni tal-ħajja tagħhom tara li ħafna investimenti segwu ċertu tendenzi pjuttost frammentati, per eżempju jinvestu fassi fl-istess pajjiż fejn jgħixu dawk li iħalsu il-polza ta' assikurazzjoni. Ġifjem ħafna xogħol li jista' jsir sabiex nindirizzaw din il fragmentazzjoni li għadha teżisti. Il-ħolqien tal-SSM huwa tnaqqis addizzjonali f'din ir-rabta. Għax dina Ludin sa ċertu punt kompli id-dajjef din ir-rabta l-evalwazzjoni tal-banek f'partijiet differenti tal-Unjoni siru permezz ta' supervizur komuni u għalhekk sa ċertu punt dana ħajkun qiegħed jissupera s supervizur nazzjonali u s-suspetti illi evalwazzjoni purament nazzjonali ikollu ċertu interessi moħbija illi jkunu jeżistu f'dak il-pajjiż forsi. Min kellan kollu però il-fatt biex tissepara kompletament iż-żewġ aspetti, dan jista' jsir biss permezz tal-SRM permezz ta' backstop komuni u backstop komuni illi f'xi fażi tkun qiegħda tagħmel il-mutwalizzazzjoni tar-riskju. Ġifi jiġifieri aħna qegħdin naħdmu pass pass, fażi fażi. L-SSM ħatkun pass il qudiem fuq dak li għamilna ftitilu, snilu. Umbat, wara ħajkonna passiħor li nittamaw ikisser din ir-rabta. Grazzi ħafna. This, this session um, and uh... konkludejna din is-sessjoni u bħala President jien nixtieq ngħidlek illi jiena żgur illi ser narawk għal darbohra. Grazzi tassew. Nista' ngħidilkom illi laqa li jmiss tagħna hija fi Strasburgu nhar it-tnejn 10 ta' Marzu. Issa dawk illi se jattendu laqa l-oħra jekk joġobkom ħaffu xi ftit il-pass.